Okay, good morning, let's... Lodwa tajba, nistaw nibdow il-xol tagħna tal-lum. Għanna la bozz ta' agenda. Għaw xi proposti, kommenti, le mux il-każ melan is li l-aġenda adottata. Ippermettu li nibda bla avviżi tal-President fisem il-President Maratana, Sharon Bowles, il-laqa ta' World of Senar tal-Ekon, bħalma jafu l-membri diġa, kien hemm parlamentari nazzjonali li ġew mistiedna fil-kuntest ta' dokument ta' semestru Ewropew, rapporter huwa Sur Gozè. Fil-qallaqa ta' World of Senar nixtieq informa l membri li s-sessjoni ta' World of Senar se tibda fit-tlieta ta' World of Senar Boom. Wara skambju ta' femit, il- Bad ħankomplu minnu fih bil ħin l-votazzjoni. Għal-mifid, għal-pagamenti bil-kard, bil-mobile u bl-internet. Imbat, l-avvis li mis, għandu xieqsama 2-pack, 3-pack trialogu, kienem ħafna progress fuq il-regolament li għandu xieqsama l-pajizi li sabu f'diffikultajiet. diffikultajiet is-sur Gozet jaħdem u dispożizzjonijiet ġew riveduti. Kien hemm kundizzjoni fejn pajjiż jista' jiġi mitlub li jitlob l-assistenza. Trialogu pjanat fil-4 ta' Ottubru ħajkun iddedikat dedikat ukoll regolamenti oħrajn. Is-Sinjura Ferreira għandha rapport. Qabel ma nibdew id-dibattiti, irrid nagħmel avviż ieħor ismieħ fuq l-Unjoni Bankarja bil ma' rapporters u l-koordinaturi wara l-iskambju tal-femiet fil-laqa tal-ġimgħa li għaddiet Is-segretarjat talab faċilitajiet biex ikun hemm laqa straordinarja tal-Kumitat nhar l-erba l-10 ta' Ottubru mid-9 ta' filgħodu sa sija ta' wara l Mid-disa ta' filgħodu sa sija ta' wara l Sa Sabiex bekk ikonna smieħ fuq il-proposta legislativi li jmiss l-Unjoni Bankarja l-ġestjoni tal-kriżi. Għal dal-ħodu, issa għanna dibattitu, għanna żewġ rapporti fil-fatt li huma korrelatati, il-rapport ta' Sinjura Tyson u il-rapport tas Gigold. Aħna niproponu li jkollna diskussjonijiet għal żewġ rapporti. Fil-fatt huwa l-ewwel skambju ta' femijiet għal żewġ rapporti li huma u għalhekk issa ngħaddi l-mikrofonu li sinjura Tyson, ir-rapporter, jekk jogħġbok. Eh, dank voorzitter. Ehm, Grazie, ħafna, president. qed naħdem fuq il-premessa li l-kollega li qed jihdu semma l din il-laqa għandhom lan li nifukaw fuq dawn il-proposti u ovvjament nittama li qraw il-proposti tal-Kommissjoni u għalhekk memx għalfejn noqgħod naħleħin nifli dawn il-proposti. Hemm 28 artikolu jekk tixtiequ taqrawhom, hemm ħafna eh, xtomod f'dan id-dokument huwa dokument komprensiv Eh, kena skambju ta' femit ma' Sur Bigold, samna femit ta' nazda bħalissa forsi nista' nibda billi narrafkom bħala punta tluq jekk u nistaqsikom jekk tistaw staqblu li jiena bħala rapporter għandi naħdem fuq sitt punti li se nsemmi bħala bażi ta' rapportana. nħejjom fa' bot. L-ewwel kwistjoni hija il-100 miljun. Aħna rridu mekkaniżmu waħdini ta' supervizjoni Ewropew għal dan is-settur? Jiena nemmen il-proposti tal-Kummissjoni ituna tweġiba għaliex inna nitolbu għal dan għal bosta snin issa, iżda sfortunatament ma waslitx daqshekk malajr u għalhekk jiena naħseb li aħna favur li jkollna din dan il-mekkaniżmu. Din hija waħda mill-premessi bażiċi. Imbagħad hemm meħtieġa li jkun hemm mekkaniżmu kwalitattiv, effettiv u effiċjenti. It-tielet aħna rridu mekkaniżmu ta' supervizjoni li jaħdem flimkien mal-ħidma ħarir tal- suq wahdini, imbat irridu mekkaniżmu li preferibilment ikopri l-istituzzjonijiet ta' kreditu tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Il-ħames punt, fih dan il-proposta tagħna nixtiequ distribuzzjoni ċara ta' x'inhuma responsabiltajiet u s-sistemi ta' operazzjoni kif ħajapplikaw bejn is-superviżuri Ewropej u l-superviżuri nazzjonali mill-banda l-oħra. Is-sitt punt għandna bżonn li dak li jkun jista' rendi kont tiegħu jkollu responsabilità, rridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex bekk niżguraw li jekk kompitu li jkun trasferit minn livell nazzjonali livell Ewropew l-accountability tkun tista tkun indirizzata fuq istadju l-aktar xira. Ġifiri konna eh, min jagħti rendi kont fuq il-livell Ewropew ukoll, supervizjoni Ewropea. Fi rigward il-leġizlazzjoni ta' din il-mekkanizmu ta' dan il mekkaniżmu nissuġġerixxi dan il-punt ta' tluq. Rridu narfu tal-kwalità għolja ta' supervizjoni li jeħtieġ li jkun hemm, irridu niżguraw li s-supervizur ikollu l-kapacità li jassorbi dawn il-xogħlijiet, dawn il-kompetenzi qabel ma jibda xogħol ta' supervizjoni, imbagħad irid niżguraw li jkun hemm qafas leġislattiv memus ma' dan qabel ma jidħol fis-seħ. U għalhekk dan huwa il punta ta' tluq tiegħi, il-premessa tiegħi u lesta nisma' l-opinjonijiet ta' shadow rapporters iżda anke wkoll ta' kollegi oħrajn fuq dan il-punt. Jekk nieħu dan bħala punt ta' tluq, Tana hemm bosta tħassib li jfeġġu f'moħħi. Pereżempju, fuq xi xirridu naħdmu f'din il-proposta. Naħseb li rridu naħdmu fuq punti bħal pereżempju kif nistgħu nżawġu flimkien supervizjoni li tkun tassow mifhuma biex tapplika l-ewwel nett il-pajjiżi taż-żona euro l-istituzzjonijiet tagħhom meta mqabbel mal-suq intern fejn flok 17 il-pajjiż ta' żona euro għandek 27 stat membru. Kif għan irrikonċiljaw dan? Jiena naħseb li rridu nagħtu ħarsa wkoll lej distribuzzjoni tal-operazzjonijiet, il-kwoti, eċetera, fih dan il-mekkaniżmu ta' supervizjoni Ewropew u anke dak fuq il-livell nazzjonali. Ma nistax nħallu li supervizur Ewropew jiddeċidi f'liema ċirkostanzi u meta rridu nistabilixxu distinzjonijiet skont in-natura tal-istituzzjoni ta' kreditu. Hemm oħrajn li jridu jagħtu kont lill-Supervizuri eh, Nazzjonali, per eżempju, iżda nistgħu ngħidu li s-Supervizur ikun jista' jkollu dritt li jieħu azzjoni iżda s-Supervizjoni ordinarja l-ewwel livell għandha taqa' l-ewwel net pereżempju nistgħu ngħidu fuq il-livell nazzjonali għas-Supervizuri Nazzjonali Mbagħad irridu niddeċiedu li ma responsabilità għaw fuq spallej min. Irridu niżguraw li jkun possibbli li kull istituzzjoni kollha supervizjoni fuqha. Punt ieħor li rridu nikkoreġu skont il-premessi li bdejt bihom għandu x'jaqsam l implementazzjoni ta' dan il-mekkaniżmu ta' supervizjoni. Irridu nagħtu ħarsa lejn din il-missjoni ta' monitoraġġ meta mqabbel ma' dak ta' supervizjoni. Nafu li hemm ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew, dawn rridu ikunu attenti għal pilastru monetarju tal-Unjoni Ewropea, iżda rridu niżguraw li l-mekkanizmu ta' supervizjoni jipprovdi garanziji addizzjonali għal dan. Aħna rridu li supervizjoni bankarja tikkontribwixxi stabilta' monetarja għaliex min jista' jargumenta li dan huwa rwol biss tal-Bank Ċentrali Ewropew. Iżda rid ikun hemm distinzjoni ċara tar-rwoli ta' dawn iż-żewġ entitajiet biex bekk il-Bank Ċentrali Ewropew ma jkunx skreditat jekk ikun hemm problema ta' supervizjoni b'wieħed mill-banek. Imbagħad hemm il-pożizzjoni tal-bord ta' ta' supervizuri l-entità li fil-prattika ser twettaq ix-xogħol ta' supervizjoni u kif dan ħajidħol fil-struttura tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jekk aħna naħdmu bil-premessa li aħna rridu kemm jista' jkun stati membri li jkollhom jed fuq dan il-bord, allura rridu niżguraw ukoll li nistgħu norganizzaw bord ta' supervizjoni li jkun skont din il-premessa. Imbagħad hemm relazzjonijiet mal-Awtorità mal Bankarja Ewropea fir-rapport Giegold li rrit jorbot ukoll mar-rapport tiegħi. Irridu naraw kif il-Supervizur Ewropew ħajaħdem jitfit mal-Awtorità Bankarja bil-kompeti tagħha li jembat tiħu deċiżjonijiet fi sferi differenti. U neħtieġu koll nindirizzaw il-modi u l-mezzi fiħdan dan il-bord ta' supervizuri biex jiġi stabilit taħt il-Bank Ċentrali Ewropew u r-responsabiltajiet tagħhom. Kif ħajjin jittieħdu fl-aħħar mill-aħħar dawn id-deċiżjonijiet. Tassib ieħor huwa r-responsabilità kif dak li jkunu jista' jagħti rendi kont. Hawnhekk nixtieq nisma' minn il-kollegi dwar possibiltajiet biex insaħħu dan l-element. Mbagħad hemm ir-relazzjonijiet mal-palastri l-oħra tal-Unjoni Bankarja, il-garanzija tad-depożitu, eċċetera. Ma rridux ninkludu dan fih dan is-sistema, iżda forsi rridu nesprimu ruħna fuq dan il-punt. Mbagħad irridu naraw il-qagħda kurrenti fuq dawn l-aspetti differenti li mbagħad jista' jkollha effett fuq id-data li nażlu għadħul fis-seħħ ta' dan il-mekkaniżmu ta' supervizjoni. Palma ċerta li kulħadd ara fil-proposta li l mekkaniżmu waħdini ta' supervizjoni wantis li jidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' jannar tal-2013, ġifieri suppost jibda jaħdem diġà minn fi żmien tliet xhur oħra bejn wieħed u ieħor irridu għodu attenti għal dak li għedna fil-Nikosija, fil laqgħa tal-Konsil tal-Ekofin. L-istampa rapportat fuq numru ta' affarijiet li ntqalu, s-sur Schulz għamel stqarrija u jien rajt fuqa fuq il-titlu tal-gazzetta u għalek irrit rridu niddiskuti jekk aħna bħala parlament u ser nappoġġaw din id-data tadħol fis-seħ u d-deċiżjoni tagħna mbagħad ser ikollha ovvjament impatt fuq l-organizzazzjoni tax-xogħol tagħna. Punti ieħor li nixtieq nagħmel rridu noqogħdu attenti f'sab'ajnejn dwar l-għażliet li ser isiru. President. Ix-xogħol ta' supervizjoni qed jitpoġġi fuq spallejn il-Bank Ċentrali Ewropew u nistan qisu bħala l-emenda ta' Sinjura Bowles biex ngħidu hekk. Fl-aħħar laqa aħna rnexxinna niżguraw li l-Kummissjoni tkun tista' tiġbor flimkien iż-żewġ regolamenti flimkien waħda fuq is-supervizjoni fuq l-Awtorità Supervizjoni Ewropea u l-oħra fuq l-Awtorità Bankarja. Rek irridu naraw x'għamlu fuq il-bażi legali. Jekk nżommu din il-bażi legali ħanaslu direttament tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan huwa pożittiv u jkollu valur miżjud. Issa fir-rigward il-kompetenzi ta' stabilità monetarja Il-Bank Ċentrali Ewropew nafu li għandha ħafna esperjenzi f'dan il-qasam, għandha ħafna aċċess ta' sorsi ta' informazzjoni differenti u l-awtorità morali u ta' kredibilità li għandha kienet importanti anke fi żmien ta' kriżi u din hija importanti għaliex awtorità ta' supervizjoni li ikollha l-kapaċità li jkollha s-saħħa li tispira fiduċja fiċ-ċittadini Ewropej Il-mekkanizmu ta' supervizjoni mbagħad jekk nażlu li jkun fuq spallej il-Bank Ċentrali Ewropew ikun jista' jiġi mfassal fl-ambitu ta' istituzzjoni li diġà teżisti u għalhekk ħanolħolqu għaqda f'entità li diġà teżisti. U dan huwa vantaġġ jekk aħna rridu nsejsu eh, din l-istituzzjoni flok nerġgħu nibdew kollox mill-ġdid. U għalhekk jiena tal-fema li xi ħaġa favur il-Bank Ċentrali Ewropew edem fil-Kunsill u ħanarawa fl-istampa għada fil-fatt huwa li hemm pjattaforma wiesa sabiex bekk il-supervizjoni eh, Ewropea tgħaddi fidejn il-Bank Ċentrali Ewropew. Naħseb li nistaw naħdmu anki b'mod differenti zdaħna aħna kolleġislaturi kol u mhux nilleġislaw waħedna, għalhekk irridu naraw li jkun hemm maġġoranza u naraw x'inhi u din hija favur il-Bank Ċentrali Ewropew. Kif kont qed ngħid fil-bidu, jiena naħseb li jekk naħdmu malajr ikun aħjar. Rridu nżomu f'moħna li qegħdin f'perjodu ta' kriżi xorta waħda u nafu wkoll li fis-summit tal-Eurogroup kien hemm ukoll eh, ftehim politiku li skontu l-eżistenza ta' mekkanizmu ta' supervizjoni ikun xi ħaġa li ma tistax taħrab minnu biex bekk tkun tista' tagħti profizzjoni għal stabilta għal mekkaniżmu ta' stabilta Ewropea biex bekk inwaslu l-kapital fil-banek. Nafu l koll kemm dan il-punt huwa importanti, jiena ta' sekwit kellimt dwar dan il-punt biex nkisru il-ċiklu vizzjuż tal-kriżi bankarja minnaħa u tad-dejn sovran minnaħa l-oħra. Iżda għadna ma, ma il-buruxka għadna ma d-ditx, nafu li għadna fi żminijiet diffiċli minħabba l-krizi u għalhekk irid għodu attenti. Rridu nsibu soluzzjonijiet kemm jista' jkun malajr kemm jista' jkun. Dan qed nagħmluh b'din il-proposta biex bekk nkun nistgħu nreġġaw lura l-fiduċja taċ-ċittadini fl-istituzzjonijiet bankarji. Din hija xi ġa meħtieġa. Bħala rapporter jiena konxa dwar fatt Eh, jina għalek sħat fuq il-dokument naf li l tal-Bank Ċentrali Ewropew għandha ħafna limitazzjonijiet fuq ir-responsabilità, l-accountability u f'dak li ndux jaqsam l-ugwaljanza bejn l-istati membri. Iżda fl-ambitu tal-istatut li hemm fis-seħ tal-Bank Ċentrali Ewropew u tas sistemi tal-Banek Ċentrali, eccetera, hemm bżonn li nsaħħu s-sistema darba l-dejjem. Iżda din hija soluzzjoni fuq medda twila ta' żmien bil-modifika ta' trattat, eċetera, eċetera. Naħseb li spiegajt x'inhu huwa l-qafas tal-kwistjoni differenti, spiegajt x'inhu l-punt ta' tluq tiegħi, tkellem dwar it-ħassibijiet li hemm u li feġġew mill-proposta li qegħdin neżaminaw li ħad tiġi emendata wkoll u għalhekk ħanagħti widen lill-proposta tal-kollegi. tal lill proposti tal kollegi L-għażla tal-bażi legali u tal-Bank Ċentrali Ewropew irridu niddiskutuha. Jien provajt nispjega x'inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi eh, taż-żewġ istituzzjonijiet iżda nafu li hemm limitazzjonijiet marbuta magħhom. Jiena ċerta li ser ikollu l-kontributi tal-kollegi nittama li kun nistgħu nippreżentaw abbozz ta' rapport li jkollu maġġoranza fil-Kumitat tal-Parlament huwa dokument importanti ħafna, l-Parlament jista' jagħmel punti importanti il-qoddim eh, jekk ikonna pjattaforma wiesa, u għalhekk ħanna tiwiden lill-kollegi. Once again, because of two reports which... Minħabba żewġ il fatt li żewġ rapporti hemm rabta mill-qrib eh, bejniethom se ngħaddi l-mikrofonu lis-Sur Gigolt. Grazzi ħafna. Grazzi, Palissa, aħna qed inkopru tema ferm importanti għaddejna mill proċess minn proċess twil ta' negozjati fuq il-pakket ta' supervizjoni kien hemm appoġġ minn qatt ta' partiti Kien hemm pożizzjoni maquda mill-Parlament, konna vera gburin, konna qed nimxu fid-direzzjoni ta' awtorità bankarja komuni, kien hemm xi kwistjonijiet li tqajmu fil-Kunsill u ir-realtà uritna li s-sistema għandha limiti rajna fil-fatt dan fis-smieħ tal-ġimgħa l-oħra bejn it-tlet entitajiet. Il-fat li l-autoritajiet finanzjarji u x-xogħol tagħhom ta qed jirdoppja minħabba l-fatt li jem jeżistu fuq livell Ewropew u nazzjonali dina tikkawża problemi. L-istress tess mhumiex dawn għax-xirqa mhux qed jaħdmu kif suppost. Il-Kunsill iddeċida ħad-deċiżjoni li jkompli jaħdem fuq eh, Unjoni Bankarja u jisħoqlu l-Kunsill l-appoġġ tagħna il-Parlament hekk ekrit fil-passat ġifiri aħjar tard milli qatt l-Unjoni Bankarja u t-teħid ta' deċiżjonijiet fuq il-livell Ewropew huma marbutin mal-aċċess għal ISM. E Issa li sar dan id-dannu kollu, rridu l-ewwel u qabel kollox naċċertaw li jkollna awtorità ta' supervizjoni xirqa b'aċċess tajjeb kulħadd li xi li kollu aċċess tal-fondi Ewropew irrid jaddim il-proċess ta' teħi ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni. Għalhekk għandna bżonn nadmu malar kemm jista' jkun. Imma rridu aħna naċċertaw li il- um, dak li nixtiequ ma jintilifx waqt li il-Kunsill qed jimxi bil-galbu Importanti li jkollna biżejjed żmien sabiex niddibattu, niddiskutu. Is-sistema trid taħdem rridu aħna inneħħu x-xogħol doppju li qed isir. Għandna bżonn li jkollna strutturi ċari, għandna bżonn li din is-sistema tkun b'saħħitha Rritu kunem drittijiet b'saħħithom l-iskrutinju demokratiku. Anka jekk dawna ħajja din l-entità se taqa' taħt il-Bank Ċentrali Ewropa u xorta waħda rrid ikun hemm l-iskrutinju demokratiku għax li sibi għandu kull dritt li eh, jagħmel referenza għal politika monetarja imma mhux fiskali il-membri individuali tal dan il-parlament għandhom ikunu intitolati li saqsu l-mistoqsijiet. Irrid ikun hemm rapporti li jitrasqu għabbażi regolari, skambji u tafemijiet regolari. Il-parlament għandu jkollu dritt li jattar il-kap ta' din l autorita eh, supervizjorja. Il-Parlament rrit ikun involut ukoll fil-budgets u mse jiswaw xejn dawn il-regoli jekk mhux se jkollna aħna drittijiet speċifiċi fuq il-budget. Għanna drittijiet vizavi l-autoritajiet supervizorju ġodda li mandiġ vizavi il-Bank Ċentrali Ewropew. Għanna bżon naħdmu u koll fuq Artiklu 130 rridu nippruvaw naraw kif ħanlaqgħu is-supervizjoni Ewropea mal-iskrutinju demokratiku rridu wkoll nelbu il-kontradizzjonijiet bejn il-politika monetarja u dik fiskali. Ebda waħda minnhom għandha taffetwa b'mod negattiv l-oħra, fissu uniku, fissu wahdini, waħdini, l-istituzzjonijiet finanzjarji kollha għandhom jaqgħu taħt l-istess supervizjoni imma mhux bil-fors fuq l-istess livell. Il-banek iż-żar is-supervizjoni tagħhom jista' ssir fuq livell nazzjonali u mhux minn Frankfurt jew Lussemburgu imma l-banek il-gbar għandhom jaqgħu taħt is-supervizjoni ċentrali, supervizjoni li tkun b'saħħitha. Ħaġa ideali kieku l-istati membri kollha ħajspiċċaw jaqgħu taħt il-mekkanizmu supervizorju l-ġdid. Dan huwa l-każ taħt supervizjoni li għanna bħalissa imma mhux fil-każ ta' dak li ta' dan ir-rapport jew ta' dan is-suġġett li jena r-rapporter tiegħu ġifiri dina xi djufija irridu innamlu l-istrutturi l-ġodda trenti kemm jista' jkun ħalli l-istati membri jkunu jixtiequ jenaqdu mal-programm għanna nattirawom dawn l-istati, minħedġuwom Anzi, għanna namlu l-ideja daqsek attrianti li pajisha jisiba diffiċla ħafna li jirrifjuta. Iċ-ċittadini u kol. Din is-sistema trantint trid tkun attrajenti li kulħadd se jkun jixtieq jingħaqad magħha. mux tajjeb li ħajkolna linja li tħalli n-nis barra. Dika tkun aħbar ħażina ħafna għas-suq waħdini u aħna għanna bżon nkomplu nisħu u naħdmu fuq din il-problema dwar li BA il-Kummissjoni għalet li xi deċiżjonijiet jistgħu jittieħdu fil-kuntest ta' medjazzjoni taħt struttura speċjali taħt din li bijaj din l autorita Supervizorja Ewropea. Iġifiri, ħajkun hemm bżonn ta' awtoritajiet konġunti. Ħanispjegalkom dan il-punt fiktar dettal. Ħajkun hemm kumitat speċjali bi sedi speċjali għal dawk li mumiex involuti fil-kooperazzjoni. U meta l-panel ħajjieħu deċiżjonijiet, Meta l-panel ħajjaħadhom dawn id-deċiżjonijiet, deċiżjonijiet li se jiġu rifjutati mill-Kunsill mela ħajkun hemm dittijiet ta' votazzjoni mill-panel il-maġġoranza tal-voti dawna ħajkunu għal pajjiżi li qed jipparteċipaw u mbagħad ħajkun hemm tliet voti għal dawk li mhux qed jipparteċipaw. Nix nkunu nafu jekk dawna se joħolqu l-inċentivi t-tajbin huwa inċentiv għall istat membru żgħar li hekk jingħaqad dan huwa inċentiv biżejjed Aħna nixtiequ l nevitaw l-istati membri jaħsbu li għandhom inċentiv sabiex jibqaw barra anka pajis zaħir jrid ikollu inċentiv li jenaqat u mhux jibqa' barra. Dan huwa punt importanti nistgħu ngħidu l-istess għal bord amministrattiv. Meta aħna se noħorġu bil-kora, rridu naċċertaw li ikun hemm biżejjed inċentivi u rridu u koll naħdmu fuq il-kwistjoni ta' jekk rridu naħdmu fuq il-kwistjoni dwar kemm il-numru ta' stati membri ħajjir stat membri ħajjir parteċipaw. Il-numru bidel ħajkollna bżon sibu soluzzjonijiet differenti Jena naħseb li rridu naħdmu fuq punt ieħor, punt da xej problematiku. Issa jkollna aħna l-EBA li settati istruzzjonijiet lill-ECB fuq dawk il-każijiet ta' trażin tad diskwit Forsi ħat għamel sens Iva, imma jekk inti għandek awtorita kbira bi mit ħaddiema, imma mill-banda l-oħra għandek IBA żgħira, naħseb li l-IBA se tispiċċa ċedi għal ħafna affarijiet il-Parlament irrid iħares l-Unjoni Ewropea issuq waħdini kif ukoll l-istat ta' dritt għalek ma nistawx aħna nieħdu deċiżjonijiet ta' malajr, ma rridux eh, nirġu sforzati nieħdu deċiżjonijiet li umbat mm, se jiddispjaċina li ħadnijom. Irridu aħna naċċertaw li naħdmu fl-imkien f'daqqa rridu niksbu maġġoranza kbira x'aħna rajna li bil-bikket ta' supervizjoni rajna kemm marru ħażin l-affarijiet mal-Kunsill. Il-Kunsill maħax e deċiżjonijiet it-tajba minħabba interessi nazzjonali maħna ħadnijom dawn id-deċiżjonijiet u naħseb irrid ikollna l-istess livell ta' kooperazzjoni u jiena u kol li naħdem ma' Marian Tissin. Grazzi ħafna Sur Gigelt Issa ħanibdew l-ewwel qabel kollox biex shadows u um, alternaw shadow minn um, għal Sir Tyson, eh, Sinjura Tyson, u mbagħad shadow għal Sur Dik um, Gigolt. Is-Sur Pitella, grazzi ħafna mela se nitkellem fuq il- Bank Ċentrali Ewropew u s-setat relatati mal supervizjoni jiena naqbel magħha il sinjura Tyson imma nistgħu ngħid li l-intervent ta' Sur Gigold ukoll ħadgos li smajtu. Jiena naħseb li dan huwa punt ta' tluq tajjeb u jiena nemmen li uh, l-autorità ta' supervizjoni Ewropea li jaħdaq taħt il-Bank Ċentrali Ewropew importanti li din l-autorità toħroġ bi bażi sabiex wieħed jista' jiddeċidi bejn ir-riskju sovran u r-riskju bankarju. Nishti nisħaq fuq tlet punti li għanna bżon naħdmu fuqom. L-ewel punt il-kollega tana Tissin diġa tkellmet tajjeb ħafna dwaru dwar il-fatt li il-Kunsill Ewropew iddeċida li jaħdem fuq artiklu 127 paragrafu 6 li jimarġinalizza l-Parlament Ewropew. Il-proposta toħroġ minn dan l-approċ. Il-Parlament għalek mux se jkollu rwol ta' teħita deċiżjonijiet Dan huwa żball enormi. Dana mux eh, qed ngħidu eh, jiena bħala il-Viċi President eh, tal-grupp tiegħi imma jiena naħseb li mux tajjeb li eh, aħna naċċettaw din is sistema għax b'dan il-mod qed nkunu qed nimxu pass lura mhux il qudiem It-tieni punt għandu x'jaqsam ma' diffikultajiet li narmonizzaw dawn l-aspetti ta' supervizjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea. Mhux l-Istati membri kollha Eh, qablu li din is-sorveljanza se taħt il-Banek Ċentrali, il-Bank Ċentrali, per eżempju fil-Ġermanja, il-Wol Ċentrali jaqa' taħt Bafim, ġifiri organizmu li jaqa' taħt il-Ministeru tal-Finanzi Jiena naħseb li dawn id-differenzi, dawn l-ispeċifitajiet għanna vera nevalwawhom mhux ninsewhom, għanna aħna natu attenzjoni fid-diskussjoni tagħna lill artiklu 5 tar-regolament artiklu li jgħid li l-awtoritajiet nazzjonali jista' jkollhom jistgħu jaqdu rwol fil-tħejja prevenzjazzjoni tal-latti tal-Bank Centrali Europol, dak li għandix xaqsa ma' supervizjoni. Mbagħad it tillet punt li nixtieq nagħmel punt li għandu xieqsam mal l-indipendenza l-kontabilità tal-Bank Ċentrali Ewropew. Artiklu Zbatax jgħid li il-Bank Ċentrali Ewropa waqt li qed jwettaq is-supervizjoni huwa eh, responsabbli lill-Parlament u l-Kunsill. U jiena nix nkun naf kif din il-ħaġa se ssir realtà ġifieri din ir-responsabilità tal-BSE viżavi l-Parlament nixtieq jiena ngħidilkom li b'differenza għal dak li jsir ehm, eh, fil-Bank Ċentrali Ewropa u l-Parlament Ewropew se jkun esklus mill-proċess ta' ħatra tal-rappreżentanti eh, li se jkunu fil-bord ta' supervizjoni dan ġifiri se u il-bord ta' supervizjoni. Umbat nishtiq nżid u koll punti ħor fuq il-bord ta' supervizjoni il-proposta għal-regolament għet jgħid li se jkunem setat mm, ħafna iktar minn dawn, ġifiri l-Bank ċentrali Ewropew jista' ukoll jiddelega setat oħrajn mhux dawn, per eżempju fil- 36 premessa miktub dan un Umbat il-kollega Gigol kol tkellem dwar dan il-punt fuq il-bord ta' supervizjoni aħna naħseb li fi diskussjonijiet ta' għar se nkunu nistgħu nitlu fiktar dettal għar dawn it-temi. Grazzi ħafna. Thank you. Grazzi ussur Balzissa. Grazzi, Sur President. Naħseb rridu nkunu assortament ċari hawnhekk fuq fuq ix se nitkellmu hawnhekk fil-ġimgħat li ġejjin u xhur li ġejjin u fuq ix ma nix nitkellmu. Iż-żewġ proposti li għandna qudiemna huma tali li huma fuq supervizjoni bankarja. Xejn iżjed xejn inqas ma jfissirx li aħna ma taġobniex l-idea ta' Unjoni Bankarja. Konna qed nipprovaw il indaħlu l-Kunsill fiha din il-ħaġa fuq il-skema ta' garanziji Ewropej f'da armajn dawn l-aħħar sentejn imma fuq daw il-kwistjonijiet aħna għanna għatt ta' rapporti ta' speċjalisti u rapport ġenerali minn Marion Tyson illi huwa rapport fuq l-inizjattiva personali li tagħti veduta opinjoni fuq il-futur dawn l-affarijiet huma marbutin imma m'għandniex inpoġġu kollox flimkien u żgur m'għandniex indaħlu kollox daw iż-żewġ rapporti jekk ma jkunx jekk ma jkunx postom hemm fuq is-supervizjoni li għandi ngħid huwa li supervizjoni komuni la xi ħaġa li għandna naħdmu fuqha il-kriżi qed turi anzi uritna f'dawn l-aħħar sentejn il-koordinament Ewropew ma kienx biżejjed u reaġixxa mhux tajjeb biżejjed. Aħna ħloqna struttura ta' supervizjoni ġdina, Issu kikol tkellem fuq di l-autorità li bdiet taħdem sa' mill-2011. Mekanizmu ġdid, għandu jwassal għal iktar konsistenza fis supervizjoni u mhux iktar xogħol doppju. Xogħol doppju hemm bżonn jiġi eliminat għanna nelbu għal possibilità tiegħu. Assolutament l-istrutturi li għanna bħalissa il-supervizuri nazjonali u dawk Ewropej u l-mekanizmu ġdid il-koll għandhom ikollhom rwol u xogħlijiet partikolari u definiti tajba għal kull wieħed minnhom. L-idea li ndaħlu s-sistemi bankarja hija ħaġa tajba, nilqawa. Imma l-ebda modell bankarju uniku mandu jiġi mażul għal skrutinju Hawnhekk l ispirtu tas-sussidjarjetà għandu għandu jaħdem idealment li l-banek kollha fil-27 pajjiż membru għandhom jidħlu fiha, ma nafu li, li fil-prattika din hija diffiċli. Allura l-mistoqsija. Kemm tista' din is-supervizjoni Eh, din is-superżjoni Ewropea kemm tista' tkun kredibbli u ta' min joqgħod fuqha jekk tħalli l-ikbar banek Ewropej barra mill-att ta' supervizjoni mbagħad dwar ir wol tal-Bank Ċentrali Ewropew żgur li għandu reputazzjoni. biex jagħmel iwettaq dan ix-xogħol tiegħu. imma l-Bank ċentrali hemm bżonn li jibqa' barra mill-industri mill-politika u l-industrija u m'għandux ikoll u m'għandux ikun f'konflitt mal-politika monetarja tiegħu biex nevitaw konflitt ta' interess għandu jkun hemm separazzjoni bej deċiżjonijiet eh, tal-prattika u dawk sovrani il-Bank Ċentrali Ewropej għandu jkun responsabbli għandu jkun responsabli mill-operat mil waqt li l-IBA għandu jkun mbagħad e, jkun responsabbli mit-teħid tad-deċiżjonijiet u l-Parlament għandu jkollu e, skrutinju demokratiku u dan jinkludi il-ħolqin ta' dan il-mekkanizmu u il-monitoraċ tal-operat tiegħu dal-mekanizmu ġdid ma jistax jinħodu minnaj l-approvazzjoni ta' korp eh, demokratikament elett. Aħna ħafna drabi jedna u ħankomplu nisħu fuq il-fatt li illi mhux biżejjed li l-Kunsill waħdu li jiddeċidi waħdu il-ħolqien u t tnedija ta' struttura bħal din Dan huwa żmien meta n-nies huma diġà mħasba fuq il-punt tal-Unjoni Ewropea. U l mekkaniżmu mhuwiex mhux sempliċiment biċċajla plast li għandu jitwaħħal mal-ferita huwa ovvja illi illi dan huwa meħtieġ biex jagħmel il-kapital mill-ġdid fuq il-banek, imma mhux biżejjed li sempliċement noħolqu sistemi ta' monitoraġġ ma dawn hemm bżonn li jaħdmu. Baqanna tliet xhur sa tmiem is-sena, il-proċess leġislattiv hemm bżonn jiġi konkluż. Dan huwa pjan ambizzjuż ħafna ħafna mhux hekk biss, imma anke l-istrutturi rilevanti jridu jridu jibdew jaħdmu ma naħsibx allura li huwa realistiku li najdu illi ħajkun hemm il mekanizmu ta' supervizjoni komuni illi jibda jaħdem sa l-ewwel ta' jannar li ġeju. jien naħseb illi fil-laqqa tal-Ministri tal-Finanzi li jedda l aħħar eh, u rew dan biċ-ċar. Naħseb nista' nieqaf hawnhekk u da bizzejt bħala l-ewwel kontribut minn ħati għad-dibattitu. Grazzi, grazzi. Is-sur Klins jekk joġbok. Grazzi diġa sarċ kien iġi ċarat illi aħna mhux biss kontenti b'din l-awtorità ta' supervizjoni tal mekkaniżmu ma konna din itolbu għalih biex ikun hemm sistema qawwija b'saħħitha ta' supervizjoni. Issa l-mistoqsija hija jekk il-Bank Ċentrali Ewropew huwiex il-korp tajjeb biex jieħu dan ir wol Aħna tkellimna qabel fuq is-supervizjoni li għandha ssir flimkien mal-Bank Ċentrali ma mhux mill-Bank Ċentrali Ewropew. Ovvjament aħna nifmu kooperazzjoni ma dal-bank huwa importanti ħafna ma jekk is-supervizjoni taqqa taħt ir-responsabilità waħdanija tal-Bank Ċentrali Ewropew allura mbagħad aħna rridu nassiguraw illi ma jkunx hemm żbalji, ma jsiru żbalji jekk kellhom isiru żbalji u ħataqa il-kredibilità tal-Bank Ċentrali il-Bank Ċentrali għandu jkun autorità indipendenti eh, responsabbli tal-politika monetarja u fi żmien ta' kriżi meta il-fondi jridu jiċċaqalqu biex biex jgħinu l-banek u għafdan iż-żmien meta aħna għandna bżonn l-awtorità ta' supervizjoni tkun qed taħdem u taħdem sew. U ma għadna ma sanġu taħt tistadju ma rridu nassiguraw ruħna illi qegħdin nonfqu il-flus ta' dawk li ħalsu ta' xab mod tajjeb, kif suppost. U allura l-autorità ta' supervizjoni ħajkollha rwol deċiżiv ħafna u rridu nasiguraw ruħna illi ma jkunx hemm pressjoni żejda fuq dan il-Bank Ċentrali Ewropew. Ideja oħra illi aħna ħonet niddiskutu għal żmien armajn twil ħafna huwa dwar il-Bank Ċentrali Ewropew illi ikun bis responsabbli mis-settur bankarju. Ovvjament dawn huma marbutin eh, ħafna mill-qrib. U eżattament għal din ir-raġuni li aħna rridu nsaqsu nafusna il-mistoqsija allura hux il-Bank Ċentrali Ewropew illi jkunx il-postaj fejn jsir din supervizjoni jkunx flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew li jsir din supervizjoni għandu jkun hemm forsi dispożizzjoni għal banek min tkellem qabli, tkellem fuq diversi punti u fil-prinċipju nista' ngħid li nista' sempliċement naqbel ma' il-proposta. Anzi, jiena kun e, eh, nil-axħa ħafna bħedġa kbira il-pat il-bira taħħa ma rridu noqodu attenti xed xħan għamlu. Nifem ovvjament rridu għanna bżon dan il-reġim għal-Eurozone li ma rridux namlu għawnek huwa li naqsmu l-Unjoni Ewropea minn fuq sisfel. Li ma rridux huwa li nħossu li l-Ingliżi l-Ingliżi qegħdin jimbuttaw qudiem jkun hemm referendum illi joħroġ b'riżultat li ma jkun sodisfaċenti għalina. Din ħaġa li għandna nevitaw allura huwa deċiżiv ħafna li aħna nħassu lejn il-kif tal-mekanizmu tal teħid ta' deċiżjonijiet isir u kif ikun distrib maqsum u kif ikun eh, iffurmat. Kellna kommenti dettaljati ħafna dwar dan, imma nasib għandna nkunu kawti ħafna biex ma noħolqux eh, korpi li jieħdu deċiżjonijiet illi ma jaħdmux kif suppost jaħdmu. l-opinjoni personali tiegħi hija illi dawk il-pajjiżi li iddeċidew illi jitlu fil-Eurozone Iġi nassiguraw ruħom li huma l-koll irridu jkunu parti minn dan il-reġim. Din irridu namluwa obbligatorja li jom. Irridu naraw li huma jridu jidħlu fija din. U forsi allura nejdu li jekk intom titħlu fil-Eurozone tridu bil-fors titħlu f'dan ir-reġim, din is-sistema. Ovvjament aħna nistgħu nitlu fil-problema fej Londra huwa ċentru finanzjarju għadu għalur hemm diversi dettalji u ma rridux nagħmlu ħsara ovvjament. Huwa importanti wkoll illi nirrispetta l-prinċipju ta' solidarjetà u proporzjonalità. Din l-autorità ta' supervizjoni se jkollha responsabiltajiet lejn il-banek kollha u l-daw kollha involuti fis-sistemi, ovvjament dan irrit jgħaddi mill-autoritajiet nazzjonali u rappresentanti nazzjonali il-banek zar, kemm jekk statali kif ukoll jekk huma privati fil-Ġermanja pereżempju. Għandna ġid nassiguraw ruhna li dan jista' jkun parti mill-kummerċ mil ta' kuljum ta' dawn il-banjak, imma banjak bħal pereżempju Kastell li huwa bank privat żgħir. Jekk inħarsu lej situazzjoni fejn huma kellhom itteħdulhom ċerti drittijiet, jidu nassiguraw ruħna illi jidu jħarsu leja din Allora rridu naw kif di se taħdem, daw l-operazzjoni kif jaħdmu, biex nassiguraw ruħna li għanna eh, autorita wahda, unika, maquda ta' supervizjoni nsiguraw ruħna li edin eh, nappoġġaw is-sistema, nibbekjawa. Irrid ikollna irridu irrid konna fuq medda ta' żmien twil dawn, il-mekkaniżmi li jaħdmu. U aħna rrid nassiguraw ruħna di li konna sensiela sħiħa, sensiela wahda ta' regoli, mux kif għanna bħalissa fej għandek definizjoni f'pajis wieħed li huma differenti f'pajis ieħor. Irridu naħdmu bi prinċipju wieħed, fuċi waħda. U jekk aħna realistiċi, naħseb li għandna probabilment naħdmu li di ħadd ħaddu maddeja għal eh, naħseb għal snin issa. U nemmen bisħiħ li għedin nħalsu meta nħalsu li l-proposta nitkellmu fuq il-garanziji ta' depositi illi dan jaqgħad taħt il-kompetenzi nazzjonali tal-Istati membri jina għandi ħafna baqali punti xnajt imma musta nidħol fihom fid-dettall, forsi ħafna minnhom diġà issemmew minn taqab mill-kelma ta' qabli, forsi waħda minnhom hija leġitimità demokratika. Għandna sitwazzjoni issa fejn l-istrutturi ta' taħid ta' deċiżjonijiet u qed isiru kull ma jmur iżmien iktar komplikati. Wieħed forsi jifhem kif taħdem l-Unjoni Ewropea meta għandek daw il-ħafna entitajiet u anka din il-bord ta' din l-autorità ta' supervizjoni mhix se tkun sempliċi biex tiġi mifhuma għandna dovera allura nassiguraw li għalmenu iċ-ċittadini hawnhekk iċ-ċittadini aħna bħala kol fil-Parlament Ewropew nkunu nistgħu nifmu għadin u nistgħu jkollna fiduċja fis-sistema. Dak li aħna ovvjament irridu mbagħad dak li għali kellim ta' qabli huwa importanti ħafna, verament għandna bżonn nassiguraw illi <coughs> li meta nħassu li nħassu li investigazzjoni u verifiki dan huwa importanti ħafna ċittadin tagħna. Grazzi, grazzi ħafna. Is-sur l-onorevoli membru li mizdiġa qabel illi jitkellem wara, is-sur Lambert, grazzi ħafna ħan nitkellem fil-qosor ħafna, imma ħan nitkellem preċis ukoll. Fil-Franċis ngħidu illi dan dan huwa importanti li aħna ma niġrux u li niġru f'konklużjonijiet biex aħna namlu kuntratt li jista' jaqa' ma li jkun hemm l-ewwel kriżi. U jiena diġà smajt fil-Kunsilli jgħidu li għandna nassiguraw ruħna li din għamluha tajba u jiena naqbel magħha din. U veru, il-fatt li aħna minna dan din il-prekondizjoni dwar il-rikapitalizzazzjoni tal-banjak, ħattati inċentif ħażin biex namlu din b'mod tajjeb jew ħażin. Nissin ngħid xi ħaġa wara, nirreaġix għal dak li qed inti Marija. Inti fimt id-dikjarazzjoni tal-Kunsill eh, li ntqar reċentement li dan għandna nagħmluh flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew U meta naħseb fuq dak li ntqal, żewġ punti l-ewwel. E, kontabilità demokratika ta' b'saħħitha, it-tieni partiċipazzjoni egwali għal dawk għall istati membri kemm dawk li qegħdin fl-Unjoni fil-Eurozone dawk li mhumiex ma rridux noħolqu żewġ klassijiet fl-Unjoni Ewropea il-limitazzjoniet legali li għanna bħalissa e, marbuta mal-Bank Ċentrali Ewropew mhux qed namlu nagħmlu l-affarijiet tajbin kif suppost fuq daw iż-żewġ affarijiet. Issa, li hemm jew ħaġa jew oħra, jew nħalluha fidej il-Bank Ċentrali Ewropew li jaħdem b'mod egwali, jew inkella ngħidu leha. Umbat, jiddependi fuq jekk kifa jew le il-Bank Ċentrali tkunx tista' tasal għal riżultati sodisfaċenti mbagħad immorru naraw għal alternattivi li jkun hemm. Jien naħseb li għandna bżonn parir legali b'saħħtu ħafna minn qabel. U mhux fit tal-proċess meta mbagħad ikollna nkunu għamilna kollox l-avukati jgħidulna grazzi ħafna sinjuri ma di ma tistax taħdem. Għax imbagħad tkun pressjoni qawwija li aħna nagħmluha minkejja kollox u s-soluzzjoniet ma jkunux eh, eh, eh, ta' ċertu livell. Illa li xumbat hemm it-tielet punt li nixtieq inqajjem. Dal-Parlament kien ilu jargumenta ħafna biex ikollna supervizjoni integrata Ewropea mhux għal banek biss imma swieq finanzjarju u ta' assigurazzjoni. U intom tafu li daw it-tlet entitajiet tafu illi huma marbutin ħafna mill-qrib intom tafu li huwa l-Bank Ċentrali Ewropew li jżomna milli aħna nirrealizzaw eh, dak li aħna rridu. Per eżempju 27.6, il-punt 27.6 ma jħallijiex. Ma jagħmlix possibli l-Bank Ċentrali Ewropew li jindaħal fl-assigurazzjoni tal-għura xħan għamlu, nħallu għan barra mill-proċess, allura rridu nħarsu lejdan bħala kostruzzjoni li jkollu potenzjal, possibilità l-espansjoni. Jew kwistjoni ta' refurbishing. Huwa bini li aħna ranna nkomplu nibnu fuqu Aħna nafu sam il-bidu li mhux se jkun impossibilità ta' estensjoniet fid-direzzjoni tal-assigurazzjoniet jew suq finanzjarji. Allura hemm il-limit dan allura rridu nasbu fuq dan il-limit u sam il-bidu mhux imbagħad f'nofs triq jew aħħar nindu naw li hemm din il-problema. U ma kunx nistgħu nagħmlu xejn. Allura jim nixet nitħol mux qed naqaf konklużjonijiet imma sam il-bidu jridu nkunu nafu x'numa limitazzjonijiet tal-għażla naħseb lażla maġla il l-Kunsill għamel qabel, għax fil-Kunsill hemm ċerti nies li qed jibda jaħsbuha b'mod differenti. U allura għal darba mhix kwistjoni li aħna noqogħdu eh, eh, nittitubaw, imma rridu naraw jekk naraw jekk din il-bażi hijiex tajba u rridu nkollna l-kuraġġ li ngħidu li għandna naħsbu b'mod ieħor Ma mux sempliciment għanna naħdmu fiħdan il-limiti ta' dak illi id-deċida l-Kunsil. Grazzi ħafna. Ussu issa sul presedo. Grazzi ħafna. Grazzi li żewġ rapporters tal-prezentazzjoni tagħhom. Għavolja dawn huma żewġ inizjattivi differenti dan huwa pakkett il-li huwa marbut fih nifsu il-proposta dwar il-Bank Ċentrali Ewropew. U l-IPA nasib il-puntu li stati membri kollha jridu jħossu żgur jħossuhom li se jkun hemm konsens wiesa' biex dal-pakket Jimxil qoddim Issa, jidu nirrealizzaw il-limiti ta' tal-proposti, il fat li ma kienx hemm eh, sistema ta' garanziji, ta' depositi, ta' aktar diffiċli biex l-autorità ta' supervizjoni timxil qoddim Għandek il-mekanizmu ta' kooperazzjoni, jridu nħasli il-prattiċi allura u l-prattikalitajiet rridu nħansu lejn il-mod tekniku kif nimplementaw il-miżuri u kif niffaċċjaw emerġenzi li jistgħu jinħolqu u għanna il-sistema ta' supervizjoni Ewropea li tibda taħdem sew. Irridu issa nimxu l-qoddim bija din. Hija kwistjoni tal-eżistenza propja tal-Eurozone. U minajr minnaħa l-oħra minnajr ma neskludu l-istati membri li qegħdin barra minn din il żona euro. il żona euro waslet, il-pajjiżi ta' żona euro waslu għal ftehim fiskali il-finanzi wara kollox huwa dak illi jorbotna mal-ekonomija, d-dinja tal-ekonomija, l-ura rridu nieħdu dan il-punt il-qoddim. Il-biraħ il-President tal-Bank Ċentrali Ewropew f'diskors li għamel f'Bellin qal illi il mekanizmu tal-Bank Ċentrali Ewropew għandu jassigura stabilità tal- illi huwa il-prezz tal-kreditu. Jekk aħna jkollna sistema unika ma jistax kollok rati differenzjali fost l-istati membri. Allura, L-Unjoni Ewropea għandha bżonn għaqda bankarja biex, biex tibqa' ħajja anka kost tal-kreditu ma rridux li naraw fondi ġejjin sparati minn pajjiż għal ieħor. U għandna bżonn proposti biex niffaċċjaw kriżi mingħajr ma jkun hemm problemi u problemi li jridu jiġu solvuti minn dawk li ħalsu t-taxxi. Meta nitkellmu fuq dan is-suġġett għandna l-idea illi għandha tkun l-awtorità u l-Unjoni Bankarja kif tiżviluppa din hija proposta deċenti. Għax din hija diġà qiegħda definita minn ħafna stati membri u anke aħna stess tana rwol l-Bank Ċentrali Ewropew f'dak li għandu ma' mikrosupervizjoni. Allura aħna diġà ħloqna preċedent dwar il-mod kif ir-responsabiltajiet u x-xogħol fis sfera ta' supervizjoni għandha għandha ssir sħiħa. U punt li għana indirizzaw huwa id-distribuzzjoni ta' responsabiltajiet f'dan fis supervizjoni tal-Unjoni Ewropea hija differenti hemm bżonn li jkollna mekkaniżmi differenti li nistgħu nużaw. Irridu nkunu ċari fuq fuq separazzjoni ta' ħidmiet, imma hemm bżonn ikun hemm skrutinju demokratiku sħiħ mill-Parlament Ewropew bl-istess mod bl-istess kondizzjoni eżatti kif japplika fl-Istati Membri u għalhekk u li hemm aħna din naħdmu. issa dwar l-Unjoni ta' Supervizjoni, aħna rridu, aħna rajna riski sistematiċi li ma jiġux biss minn banek kbar, xikultant, dan huwa e, build-up ta' dak li kunet jagħmlu l-banek żgħar. Forsi aħna nixtieq aħna rridu jkollna din il din l-unità di data Ewropea ta' supervizjoni ma li u koll ikunem l-autoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali. Din tkun struttura sħiħa li jimbidelu biss ikun l-istruttura li jidħlu fija u r responsabiltajiet ta', ta, ta supervizjoni un hemm din l-idea interessanti dwar kif laqda bankarja tirrelata ma' pajjiżi li huma barra mid-zona euro. Rridu nsibu xi mod kif nassiguraw li jista' jkollhom li jkollhom ċerta responsabilità riservata e, e, waqt li il-dilaqda bankarja importanti għal żona euro, fl-istess ħin aħna rridu li hemm eh, parteċipazzjoni u kooperazzjoni ma dawk li huma barra minn żona euro biex ikun hemm kooperazzjoni sħiħa fost l-istati membri. Allura rridu nżidu l-leġittimità u supervizjoni demokratika U allura hemm rwol importanti ħafna l-Parlament Ewropew u rridu nibdew sa minn issa bil-mod kif aħna qed niffaċċew dal-pakkett narawh bħala ħaġa sħiħa. Idu nirkonoxxu l-ħtieġa li nsolvu kif dawn iż-żewġ proposti jidħlu flimkien. Allura jien iktar minn pożittiv fuq dan, grazzi. Mrs. Goulard. Grazzi, Signora Gulard jidur mxqda għonek, mela naddi il kelma l-sur Striġiċek. Dan huwa shadow reporter għal dan il-rapport. Nik jożbu. Grazzi, sur President, sur Strejċek. Mela, nirringrazzjak, sur President. Jina naħseb li dan id-dibattitu huwa dibattitu tajjeb f'waqtu u rridu nindirizzaw iż-żewġ rapporti fl-istess ħin. Id-dibattitu dwar ir-rapporti Tyson u Giegold huwa dibattitu parallel u għalhekk grat li ħadna dan l-approċċ. Ili netaħarsa madwar il-kamra u qed nirrealizza li l-gruppi politiċi kollha tal-Parlament Ewropew qed jiffaċċaw l-istess dilemma bħal konservattivi Ewropej. Għaliex il-koll mamula minn membri ta' zona euro u membri ta' barra mid zona euro fil-Parlament Ewropew. U dan ifisser li possibilment għanna l-istess argumenti fl-istess gruppi politiċi palma jien għandi Pala xedow rapportera li sijar jien rrit nitkellem fisem Janderk Epping li huwa minn pajjiż ta' zona euro u jiena nifhem il-pożizzjoni tiegħu li għal pajjiżu il-Bank Ċentrali Ewropew u s-supervizjoni ta' dan huwa xira għal pajizu. Madana kollu għalih kif ukoll għal MEPs oħra ta' zona euro fil-grupp tagħna għad hemm il-kwistjoni pendenti dwar kemm din is-supervizjoni ħad tkun b'saħħetha fih dan il-Bank Ċentrali Ewropew u kemm għandha tkun b'saħħetha wara kollox. Wara li tajt widen għal dak li ntqal f'dan id-dibattitu smajt diskussjoni tal dan il-mekkanizmu ta' supervizjoni, din hija waħda diretta. Rridu naraw l-ambitu x'inhu, hemm min jgħidu li rridu jinkoludu żona euro kollha, emmin jajt jgħid li tkun obbligatorja biss għal dawk li huma fiż-żona euro u dawk li wedu li ser jissieħbu fiż-żona euro. U uħut minna mbagħad minna l-oħra jgħidu li mhux kwistjoni daqshekk ċara kristall, aħna nirrispettaw xewqa ta' 17 stat membru li huma parti mid-żona euro li jridu eh, autorità ċentrali ta' supervizjoni, iżda l-oħrajn jaħsbu li l-awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni għandhom iżommu il-kompetu tagħhom u l-jeddijiet tagħhom. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' x'setat l-awtoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali ser jifdlilhom Dan id-dibattitu importanti minn ħajkollu l-aħħar kelma għaliex minn banda tista' titkellem dwar is-setat tal autorita Ċentrali ta' Supervizjoni, iżda mbagħad tindirizza wkoll il-setat tal-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Supervizjoni deskritti fil-kostituzzjoni tal-pajjiżi konċernanti. Dawn għandhom kompitu fil-kostituzzjoni nazzjonali wara kollox. Il-Banek ċentrali ta' dawn il-pajjiżi u l-awtoritajiet ta' supervizjoni nazzjonali ta' dawn il-pajjiżi irridu jagħtu kont u huma responsabbli għas stabilta finanzjarja taħt il-Kostituzzjoni ta' pajjiżhom. Din mhix kwistjoni ta' ċajt, jiena mhux dejjem naqbel mal Philip Lamberts mill-ħodor, iżda din id-darba għandu raġun. Din hija kwistjoni fundamentali. U għalhekk ma tantx ta' parir tajjeb li noqogħdu naġlu hawnhekk l-affarijiet jiena naqbel miegħu. Għandi punti oħrajn żar dwar dak li diġant għal dal-għoddu li nixtieq naqsam magħkom jekk tippermettu li nibda bil-punt tas-sur Gigold. Dan għaliex hu kienet jitkellem dwar il leġittimità demokratika tal-proċess kollu. Jekk il notu tiegħu ma korretti fil-fatt, allura huwa tana ħames passi li waslu għal leġittimità demokratika. Jien ma rix noqgħod ngħid sur li dan u xtajjeb jew ħażin, iżda naħseb li huwa punt ta' tluq tajjeb għal bażi ta' aktar analiżi. Issa t-tieni nett Il-mekkanizmu nazzjonali il-mekkanizmu ta' supervizjoni sovranazzjonali jeħtieġ bidla fit-trattati u dan tista' tiksbu biss jekk il-parlamenti nazzjonali ikunu informati kif kienu xira u ħadd dal-għodu fid-dibattitu għadu ma semmijom dawn il-parlamenti nazzjonali imbagħad iċ-ċittadini, il-votanti fil-stati membri individwali jrid ikollhom il-jiet li jiddeċidu. Din hija xi ħaġa fondamentali. Jiena mhix qed ngħid li jrid ikun hemm Unjoni Bankarja jew ma jrid ikun hemm Unjoni Bankarja tkun kwistjoni tal-votanti ta' kull stat membru individwali li jiddeċidi. E kif qed inresqu l-emendi tagħna aħna ser niżguraw li d-drittijiet tal-votazzjoni fiħdan l-autorità bankarja ikun wieħed bilanċat. Bilanċat bejn dawk li huma fiħdan il-mekkanizmu u dawk li mhumiex. Dawk li mhux membri tal-mekkanizmu ovvjament huma l-parti l-iktar dajfa u jekk dak li kun jista kull darba jdur magħhom u jiġu injorati kull darba kif qalu ħut minnkom dan iwassal ovvjament għal xkiel fil-proċess ta' integrazzjoni. Din xi ħaġa naċċettabbli u naħsbu li m'għandix isseħħ. Sinjura Tyson Naħseb hija konxa dwar x'inhuma s-sogri memuża mal- possibilità li nagħtu seta' ġodda lill bank Ċentrali Ewropew għaliex hija semmiet l-importanza tal-awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni. Din il-kwistjoni ewlenija dawk li huma minn pajjiżi li huma għandhomx l-euro li għandhom awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni ser jużaw l-emendi sabiex nizguraw li fil pajjiżi tagħna l-awtoritajiet nazzjonali ta' supervizjoni kollhom l-aħħarijiet. Jekk tippermettuli li nagħmel kumment aħħari. Jiena nissuġġerixxi li fid-dibattitu dwar il-mekkanizmu uniku ta' supervizjoni ma nifukawx fuq dan pala fenomenu iżolat, irrid ikun marbut ma' unjoni fiskali u monetarja u ma jistax ikollok dawn mingħajr ma jkollok unjoni politika. Il-prerogativi politiki, politiċi ta' ċentru irridu jkunu msaħħa. Aħna naħsbu li bħala approċ ġenerali irridu jkun hemm aktar miżuri addizzjonali li waslu għal aktar Unjoni Politika Ewropea u għalhekk aħna ninsistu li jkun hemm mandat demokratiku li jimxi jitfit ma' dan il-proċess u ma' ċittadini fl-Istati membri li għandhom jiddeċidu. Huma għandhom jiddeċidu li ma' direzzjoni id deċiżjonijiet Ewropej irridu jimirħu Dan huwa il-punt tiegħi, dan huma l-kontributi tiegħi u grazzi tal-attenzjoni. Thank you. Now Mr. Klute. Grazzi. Issa l-Onorevoli Klute. ħajtellem fuq żewġ rapporti wkoll. Grazzi. Nista' nżomm l-affarijiet fil-qosor, ħafna ntqal diġà u naħseb li hemm pjuttost qbil f'dan il-punt. se noqgħod insemmi ħafna affarijiet li ħeħduna f'direzzjoni kompletament differenti hawn. Naħseb li l-ewwel net l-Unjoni Bankarja hija neċessarja tagħmel sens u naħseb li ma jistax ikollna suq waħdini mingħajr ma jkun hemm sistema bankarja li jkollha supervizur komuni u regoli komuni, inke xi mur żmerġ jekk l-affarijiet jibdew imorru ħażin. Il-kwistjoni hija kif l-affarijiet ħejġu organizzati, u naħseb li l-punti ewlenin diġà ġew koperti, Personalment jiena kemm xejn xettiku dwar il-kompeti ta' supervizjoni li nadduhom lill-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena naħseb li il-rapport ta' Sur Gigold kopri dan aktar fid-dettall u jurina kemm hija sitwazzjoni komplikata. Jekk ikollok li BA u li CB jaħdmu 8 feet, titiżżomm f'moħħok li imbagħad ikollok nies differenti li jafu il-xulxin fuq il-livell personali u issa irridu jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet differenti. Għalek irrid tistaqsi kif dawn l-affarijiet se jaħdmu u naħseb li l-proposti kif huma bħalissa huma diffiċli ħafna, ma pjuttost plossivi biex ngħidlek u għalhekk not naqra lura jinkiku, naħseb li tagħmel sens għalina li ikonna awtorità ta' supervizjoni addizzjonali fiħdan il-Bank Ċentrali Ewropew il-fuq mill mekkanizmi ta' supervizjoni li diġa qegħdin fisseħ. Inkun iktar eh, konxu dwar il-fat li diħat toħloq iktar komplikatezza mill-li sempliċità. Issa fuq ir-regoli komuni dan huwa ċar li għandna bżonnuh li huwa diffiċli fl-opinjoni tiegħi huwa meta nagħtu ħarsa lejn dan lejn il-Bank Ċentrali Ewropew. Jekk nagħtu din il-kompetenza lil bank Ċentrali Ewropew, tittati ħarsa lejn id-differenza bejn il-membri ta' żona euro dawk li mhux fiż-żona euro. U jkollok problemi mbagħad fis-suq waħdini. Fir-rapport ta' Sinjura Marian Tyson hija tkopri l-idea tal-kooperazzjoni naħseb li ħajkun diffiċli li ninevitaw xi tip ta' konflitt li jfeċ, u għalhekk jiena xettiku dwar kemm jagħmel sens li ngħaddu din il-kompetenza lill bank Ċentrali Ewropew. Forsi tkun idea aħjar li flok intu għal bank Ċentrali Ewropew intu għal l-Awtorità Bankarja Ewropea. Dwar dak li qal is-Sur Balz, il kwistjoni jekk il-banek kollha jridu xjaqgħu taħt din il-kompetenza, imma mbagħad mhux kollha jirċievu l-istess livell ta' supervizjoni. Fuq livell nazzjonali għandna banek differenti, lokali, privati, statali, jaħdmu tajjeb u ma stabli ħafna. Mbagħad hemm banek li ma tawx kontribut tal-kriżi Anzi, felħu għal-krizi tajjeb ħafna u għalek rridu għodu attenti b'sebajnejn li ma namlux sar għal dawn l-istrutturi. Xeġ importanti di. Mbagħad fuq skrutinju eh, demokratika, responsabilità tal-parlament, naħseb li dak li ntqalu ċar u jien nappoġġah. Memx għalfejn uqt nidħol aktar fid-dettall fuq dan. Kwistjoni oħra importanti li naħseb li għada pendenti u li qiegħda fuq l-aġenda hija l-settur tal-settur bankarju paralleli, shadow banking. M'għandniex ninsoħ dan naħseb li huwa importanti ħafna li hawnhekk naħdmu fuq dan il-punt. Kemm jekk nagħtu ħarsa lejn is-settur ta' shadow banking għaliex importanti li jekk dan is-settur uffiċjali bankarju jkun kollu supervizjoni fuqu irridu nagħtu ħarsa wkoll lejn is-settur tal-sistema bankarja parallela. Għaliex inkella din tkun qed poġġi e, u bsatin fir fil-settur uffiċjali bankarju. Ta' kollha bħala kummenti minna ħati grazzi ħafna. Thank you. Now... Grazzi. Għanna lista ta' minn kollegi li talbu għal-kelma. Fortunatament għanna ħin għad dispożizzjoni tagħna iżda nitlob lil kollegi biex jippruvaw ikunu konċiżi u palma tafu is-Sinjura Gular hija shadow u talbitna anzi qed hawnhekk jekk jogħġbok naddilek il-mikrofonu jekk int lesta jew jekk titkellem fl-aħħar lażla fidejk. Le, kelli wieġeb telefonata jekk tajjeb għal kollegi nitkellem fl-aħħar. Sur Langen. Grazie ħafna, President. ħafna argumenti għaqlin, tres u dal-ħodu, naħseb li l-ewwel argument importanti huwa l-bażi legali wara kollox. L-artiklu 127.6 jgħid li taħt deċiżjoni unanima ċertu ruoli ta' supervizjoni bankarja jistgħu jiġu trasferiti lill Bank Ċentrali Ewropew u dan jiskludi l-assikurazzjoni. Din mhix bażi sodisfaċenti biex il-Bank Ċentrali Ewropew naddulu il-setat ta' supervizjoni kollha u dinja kwistjoni importanti li m'għandniex ninsaw. Għalhekk irridu nirreagġiċu. Għaliex itħassib dwar dawn is-seta ġodda l-Bank Centrali Ewropew huma ħafna. Konflitt ta' interess bejn il-politika il monetarja u supervizjoni bankarja li tħallat il-banek fis supervizjoni bankarja u tpoġġu kulħadd f'keffa waħda, skrutinju demokratiku. Ma nistax nimmaġina li l-Bord tal-Bank Ċentral Ewropew responsabbli għal politika monetarja fil-futur ikun responsabbli għal supervizjoni bankarja għalhekk nemmen li tkun indipendenti totalment mill-istrutturi eżistenti tal-Bank Ċentrali Ewropew. Iskrutinju demokratiku ma jfissirx li aħna permessi li najdu li għanna fuq moħna, irridu nagħmlu l-affarijiet kif hemm fil-Ġermanja, pereżempju. Hemm tliet membri ta' dan il-Parlament Ewropew li rridu jintbatu fil-bord ta' supervizuri wara diskussjoni kollha li kellna rrid ikun wieħed minnhom Hersh. Eh, Imbagħad rrid ikun hemm ieħor elett mill-Parlament Ewropew mhux xi ħadd li jiġi preżentat lilna u daqshekk il-skeda li għanna mbagħad nafu li hija waħda stretta. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu 57 ruħ li qed jaħdmu fuq dan għandhom ħafna esperjenza, iżda l-awtoritajiet ta' supervizjoni fil-istati membri għal banek għal eh, borza kif ukoll għall assikurazzjoni għandhom 53,000 ruħ jaħdmu fuq din il-biċċa xogħol u għalek li taddi xol ta' 53.000 ruħ l-57 tal-Bank Ċentrali Ewropa u se taħdem ovvjament, speċjalment jekk għadkom laqqas biex tkellimtu dwar l-ambitu tax-xogħol tagħhom u jekk ma tużawx l-esperjenza disponibbli. U għalhekk a differenza ta' ħafna kollegi jiena tal-fema li l-Bank Ċentrali Ewropew irrid ikollu setat addizzjonali taħt l-artiklu 127.6 iżda setat addizzjonali l-oħra jridu jittieħdu mill-Awtorità Bankarja Ewropea. L-aspett redikolu tal-Awtorità Bankarja Ewropea nista' nisħaq fuq hekk hemm kooperazzjoni meħtieġa bejn l-IBA u l-ICB. L-IBA tista' tiġi mistiedna bħala osservatur, tista' tagħti daqqatit, iżda din hija assurda x'tispiċċa fejn f'sitwazzjoni fejn ikollok l-Awtoritajiet Nazzjonali ta' Supervizjoni li jkunu subordinati għal Bank Ċentrali Ewropew, l-Awtorità Bankarja Ewropea tiġi projbita għal kollox u għalhekk is-suġġerimenti għaj eh, huwa li nirriduċu il-Bank Ċentrali Ewropew għal dak li huwa fattibli legalment u t tieni net ninsistu li fuq is-suq finanzjarju waħdini l-Awtorità Bankarja Ewropea għandha l-kompetenza u l-għanija. Inna nissiltu għal dan iżda dan qed jiġi annullat għal kollox issa. X'inhu l-punt li jkollok mekanizmu waħdini ta' supervizjoni meta jkollok ir-Renju Unit b'60% ta' swieq finanzjari li mhix laqqas involuta. Din mhix mekanizmu uniku żgurbek għandek mekanizmu waħdini ta' mekanizmu li minn floku se jkun hemm firda kbira fl-Ewropa. Fil-labbozz ta' regolament, il-Kummissjoni tajt fil-dokument li l-istati membri, l-kapitu ta' statu gvern tal-istati membri taw l-jed biex ikun hemm mekkaniżmu waħdina ta' supervizjoni. Ġala darba dan il-mekkaniżmu għal banek ta' żona euro ikun imwetta li jessem imbagħad il mekkanizmu ta' stabilta' Ewropea taħt il-deċiżjoni xirqa ikollu il-seta li jagħmel rikapitalizzazzjoni tal-banek. U għalhekk qed naraw xinu għattir ta' din il-proposta? Il-proposta edem biex twassal għal rekapitalizzazzjoni tal-banek spanjoli, bankja per eżempju, għal-Ispanja ma jridux li jamlu applikazzjoni normali għal-fondi. U għalek, il-sistema Ewropea ta' supervizjoni bankarja et timbidel ta' taħt fuq sabiex bekk namlu tajjeb għal Spanja jew bank Spanjol wieħed. U għalhekk ma naħsibx li huwa xieraq li l-Ewropa tkun qed tagħmel supervizjoni għal 6200 e, bank. Jina ċert li nistaw inserħu fuq ir-Renju Unit u taħt l-artiklu 127.6 għandek bżonn unanimità li tfisser e, li ikollok id-denominatur l-inqas denominatur komuni, ħadd ma ħawt jistaqsina, speċjalment mill-Kunsill, x'naħsbu, u għalhekk irridu nkunu kritiċi ħafna jekk l-affarijiet qegħdin kollox ta' taħt fuq irridu nagħmlu kollox tajjeb. Il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jkollu rwoli addizzjonali, iva jista' jkun hemm rabta ma' l-ISM bħalma jridu Spanja, din hija suġġa leġittima, ma dana kollu huwa l-Awtorità Bankarja Ewropea li tkun responsabbli biss għal supervizjoni bankarja fl-Unjoni Ewropea. Il-pressjoni ta' ħin li qegħdin eh, bħalissa fiha m'għandux taqsam xejn mal-kriżi. Nisimgħu Dexia, Northern Rock, eh, Bankja, il-Banek Reġjonali l-oħra, dan kollu li qed nisimgħu ma il-Kummissjoni. Iżda le, Dexia qabel ma kien hemm il-bank eh, mwaqqaf kellhom miljuni fuq il-kontijiet tagħhom, Northern Rock per eżempju, kellhom 150 biljun euro qabel ma marret minn taħt. Dawn mhumiex banek żgħar. Aħna stabilixxejna limitu ta' 70 biljun, iktar minn 70 miljun mbagħad hija istituzzjoni finanzjarja kbira. U jekk tikkonsidra mbagħad l-idea tal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew li jkun hemm matrix li kollok attività transkonfinali tal-kontabilità, il-portafol ta' investiment, imbagħad tista' tmur taħt ċifra ta' 70 biljun. Din hija xi ħaġa li aħna ma nistax naċċettaw. Mr. Langen, thank you very much. Should I... Grazie ħafna. Sur ħakmak, grazzi għafna nissan idilkom li jena naqbel ma ħafna mill-kommenti li sar f'din l-awla, il-reflessjonijiet kienu ferm importanti. Jena naħseb li um, ħanindunaw li qed nirriskjaw li ħandajfu l-Unjoni u mhux insaħħu ġifieri ħam nikkawżaw asma' u jista' jkun hemm riskju min-naħa tal-kunsill u reazzjoni tiegħu ġifieri din se jkun hemm riskju ta' frammentazzjoni dwar ir-regoli u kif se jiġu applikati ma se jista' jkun hemm riskju ta' frammentazzjoni ta' suq uniku. Jekk inti ha twaqqaf korp politiku u proċess iva dan il-proċess jista' jitkompla għal żmien twil u nixtieq ngħidu dana bħala segwitu wkoll għal kummenti tas-Sur Langin jiena naħseb li huwa faċli li naraw u nifmu li għanna bżon ta' supervizjoni aħjar. Imma jiena u nisma xieħut mill-interventi tal-lum u eh, jiena u naqra xieħut mill-proposti li għanna eh, u d-dimna donna et ninjuraw il-fattu wissa jiena se nikxef sigret. Diġa għanna ħna supervizjoni fl-Unjoni Ewropea fuq livelli nazzjonali u permezz ta' leġislazzjoni li aħna finalizzajna xi sena ilu. Għalek, eja eh, ma nitkelmux dwar supervizjoni isna supervizjoni mux qed teżisti. Rridu aħna imwaqfu supervizjoni li qed nittamaw li ħatkun aħjar minn supervizjoni li għandna. U dana mhux qed namluħa xinti inti istituzjoni istituzzjoni ġdida Jiena naħseb li huwa importanti li nagħmluh dan. Imma jekk aħna sem waqfu struttura supervizjoni u eh, li qed teskludi nofs is-swieq finanzjari fl-Unjoni Ewropea fejn is-swieq finanzjari huma integrati, mela hemmhekk qed tirriskja li ħatoħloq iktar problemi ta' supervizjoni milli qed issolvi. Ħaniħu eżempju jiena President fil-tramuntana il-swiq finanzjarji huma integrati l-Iżvezja, id-Danimarka, l-Finlandja, l-Norveġja, l-Estonja, l-Latvja u l-Litwanja. Nistgħu ngħidu li dawn huma pjuttost integrati vizavi il sistema bankarja, il sistema finanzjarja, l-assigurazzjoni u l-borsa hemm network hemmhekk. Aħna jekk se nwaqfu sistema ta' supervizjoni li se tiskludi nofs dawn l-affarijiet mela jekk iva din il-ħaġa mhux ħatamel sens, mhux xi ħaġa intelligenti. Jiena ma xed ngħid li mm, mannix aħna inwaqfu supervizjoni iktar b'saħħitha bejn xi stati membri, imma ma nistgħux aħna naċċettaw xi struttura li ħatati xi arbitraġġ li dawk li jixtiequ jitbedu mis supervizjoni L-antan għandu jkun ovvjament li naċċertaw li supervizjoni nazzjonali qed taħdem u rridu wkoll naċċertaw li ħajkolna l-istituzzjoni Ewropea konġunta li tista' tagħmel is-segwitu ta' dan l-affarijiet. Dan jista' jsir permezz ta' mezzi differenti ma nistgħux mhux aħna najdu li ħan niksbu supervizjoni aħjar minn supervizjoni li għanna illum aħna e, namlu parti minn 27 autorità nazzjonali kif ukoll li BA l-autoritajiet l-oħrajn. Rridu naċċertaw li ħan tejbu l-affarijiet u jekk aħna se natu seta l-Bank Ċentrali Ewropew din ħaġa M'aħnix ċerti dwar għax ħanatu eh, ħidma doppja lill-Bank Ċentrali. Jekk se nagħmlu hekk, aħna rridu namlu mod li mux ħanitilfu is-saxħa u l-opportunità kollha li ħloqna. Naħseb irridu aħna nimxu bil-galbu ma nħidu xej biżgur għaxet se noħal u struttura ġdida. Mux qed intejbu is-supervizjoni ek weħeda, ma rridu nibnu fuq dak li diġanna dan huwa mod intelligenti ta' kif nista' eh, nistgħu naħdmu. Jiena napprezza li kemm ixellu kif ukoll il-lemmin ta' dan il-kumitat qed jgħidu l-istess ħaġa llum. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Elisa. Grazzi ħafna, President. Jiena nemmen li id-dibattitu ta' dalodu huwa dibattitu importanti u li l-in mill affarijiet li diġa għand intqalu nixtieq nisħaq fuq xi affarijiet oħra. Iva, konsens fuq xi kwistjonijiet u rejna li aħna maqudin meta qbilna fuq l-ideja ta' supervizur waħdini ta', ta awtorità waħdanija għall-Ewropa kollha. Bilna fuq dan u minn dakinhar ħarġu qatt ta' inizjattivi. Imma issa għandna proposti leġislattivi tangibli minnaħa tal kummissjoni il-Parlament irrit jaċċerta li u ikun hemm konsistenta u jrid jagħmel pressjoni sabiex jaċċerta dan. Dwar eh, ir-rezoluzzjoni għal-banek għanna il-ħidma ta' Sur Hokmok u hemm setat ġodda u koll li se jenataw l-istituzzjonijiet differenti Meta l-Parlament, mela, ħareġ bi opinjoni, aħna votajna favur setat sinifikanti għal din l awtorità li bie u um, l awtorità Supervizorja Ewropea u ħdimna wkoll fuq il-ġestjoni tal-falliment u ir-riski sistemiċi. Ikolli najt li l-ideja li ħannatu il-ħidma ta' supervizjoni l bank Ċentrali Ewropew dan għajati vantaġġ. L-ewwel qabel kollox dell-istituzzjoni dan il-bank għandu s-seta li jieħu azzjoni u dan huwa korp istituzzjoni li ammirata, ġifiri dan huwa punt importanti. Jiena wkoll konxja tal-importanza bejn il-konsista tax-xogħol bejn il-Bank Centrali Ewropew u l-awtoritajiet differenti. Nixtieq ngħid li mod possibbli kif nistgħu nimxu l qudiem forsi l-unika soluzzjoni tista' tkun armonizzazzjoni iktar malajr ta' prassi ta' supervizjoni li jkunu ġewwa u barra il-żona ora, Ovvjament m'għandniex aħna nimminaw kif jaħdem is intern dawn il-problemi nistgħu nsolvuhom. Din il-konsistenza tista' tiġi garantita wkoll f'dan il-żona euro peress li il-Bank Ċentrali Ewropew jista' il-laqqa kulturi u prattiki nazzjonali differenti fil-qasam tal-supervizjoni. Għanna bżon aħna inkomplu nitolbu li l-Bank Ċentrali Ewropew isir iktar saħtu waqt li jkun hemm il-ħarsin tal-awtoritajiet nazzjonali supervizjoni. U e, ta' e, importanti li jkun hemm kultura ta' supervizjoni fl-Ewropa Mbatt dwar il-kwistjoni li jkun hemm supervizjoni tal-banek il-settur ta' assigurazzjoni u shadow banking. Għana bżon naħna nindirizzawam dawn il-kustjonijiet kelli l-opportunità li nqajjimhom waqt ismiħ tal-ġimgħa l-oħra. Il-Bank Ċentrali Kif ħajwetta is-supervizjoni u importanti li naċertaw li l-Bank Ċentrali jkun indipendenti. Meta Bank Ċentrali rrit jiddeċidi fuq il-futur forsi ħatiju deċiżjoni fuq bank li mm, għandu importanza sistemika għal stat membru partikolari ġifiri sensitivita ta' dawn l-affarijiet trid tiġi indirizzata trid tara xinu l mekkanizmi li jistgħu jiġu użati imma importanti li naraw li l li uh, naħdmu fuq dawn l-aspetti jekk l-interessi nazzjonali ħajġu affettwati. Inti kif tista' tagħmel it-tranzizzjoni minn intervent bikri għal soluzzjoni tal-problema. Inti kif ħataħdem fuq il-kustjonijiet tal-budget jekk falla dan il-bank. Il-Bank Ċentrali Ewropew supervizuri nazzjonali f'dawk il-pajjiżi li mhumiex f'żona ora u jekk inti ħares lejn dawk il-banek li operaw fiktar minn pajjiż wieħed, dawna ħajkollhom bżonn il-xi pjanijiet ta' riżoluzzjoni imma riżoluzzjoni prattika mhux ħasseħ mill-Bank Ċentrali Ewropew imma mill-awtoritajiet adegwati fuq livell nazzjonali. Din il-ħaġa għanna nitlu f'ħafna dettal fuqa. Din il-ħaġa kif tista' taħdem fil-prattika? L-istati membri jistgħu jispiċċaw pereżempju babbots ta' rezoluzzjoni għal-kem mux ħajkollom bizzejiet setat sabiex jihdu l-azzjoni meħtieġa. U issa dwar ir-rwol tal-Awtorità Bankarja Ewropea din l-autorità se jkollha ħidma kbira sabiex toħloq eh, kultura maqsuma konġunta bejn dawk l-autoritajiet li qed iwettqu s-supervizjoni. Għadna ma tajniex biżejjed attenzjoni lil dan il-punt. Irridu wkoll nagħtu l-attenzjoni tagħna l-rwol tagħna Jek minix sejra zbal, l-ġemma d-dihra jew inkella fil-futur qarib se nirċievu r-riżultati tar rapport ta' Deklajne, umbat f'Ottubru jitħabru eh, il-passi li jmiss vizavi l-Unjoni Bankarja ġifiri l-istrateġija tal-Parlament Ewropew rridu aħna niċċarawa, rridu natu attenzjoni li soluzzjonijiet politiċi li qed jiġu pjanati ħalli bekk ehm, naċċertaw li eh, mhux ħajwar mm, jimbuttawna l-barra u eh, nkunu mwarbin le rridu noqogħdu attenti għal proċess kollu kemmu, hekk kif qed jiġi streamlined. Aħna diġa għamilnieh il-progress imma rridu aħna nibqaw attivi, nimxu b'mod intelligenti, ħalli bekk fl-aħħar ħan nispiċċaw b'soluzzjoni għal problemi tagħna ma nistgħux aħna ninsew li s-sistema li qed nitbedu minna fallit eh, dawk li ħal 16 kellhom jagħmlu l-bailout tal-banek. Hemm xi banek li huma iktar b'saħħithom mill-pajjiżi li qed jospitaw. Ma nistgħux aħna nkomplu ngħidu li passi żgħar ħajsolvu l-problema. Le, mhux ħajsolvu l-problema. Għanna bżonn aħna li nibnu fuq qassam li nistgħu naħdmu fuq u flimkien. Ġifieri rridu nagħdu attenti li uh, ma nispiċċawx nitilfu xi ħaġa tajba. Grazzi ħafna Senior Endfield. Grazzi ħafna President. Jena nasib li ħareġ vera ċar minn dan id departitu li qed nabtu wiċċna ma' dilemma hawnhekk. Mill-banda aħna nixtiequ li jkollna soluzzjoni imħaffa li qed inħarsu lejn il-Bank Ċentrali Ewropew u mill-banda l-oħra minn qed jara li hemm l-oġġezzjonijiet din is-soluzzjoni mhux ħatmur l-in biżejjed. Bħalissa qegħdin taħt pressjoni aħna sabiex naddottaw possibilità li ħatibqa maħna għal-ħin mux definit, ġifiri issa jibqa mek għal żmien twil. Forsi nistaw najtu li Iva għanna bżon insibu soluzzjoni fuq medda qasira ta' żmien fuq din il-medda qasira Iva l-bank jista' jieħu din l-azzjoni ta' malajr ma nistaw naqblu kol fuq periodu ta' żmien, skeda ta' żmien fejn mbagħad ngħidu li fl-aħħar mill-aħħar se nispiċċaw bis-supervizjoni li vera nixtiequ. Pereżempju nistgħu pereżempju iva nippermettu li l-Bank Ċentrali Ewropew jieħu azzjoni issa imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ħan nispiċċaw b'sitt sistema ta' supervizjoni b'saqqita għandix eh, xi eżempju pratiċi li nissa nagħmel imma palissa donna edin taħt vera pressjoni enormi sabiex nieħdu deċiżjoni, deċiżjoni li mbagħad ma nkunux nistgħu nitbedu minna fil-futur. Mux ħajkun hemm garanzija li ħan ispiċaw bis-supervizjoni bankarja li l-maġġoranza f'din l-awla għandhom f'moħħhom, għalhekk jiena naħseb li ħaġa tajba li eh, nsibu xi iva soluzzjoni transitorja temporanja fejn fuq medda qasira ta' żmien iva naħdmu mal-Bank Ċentrali Ewropew imma mbagħad nimxu għal sistema li vera nixtiequ. Grazzi ħafna Sinjora Grazzi ħafna tajt il-senjor koll. Eh, iva, jena naqbel man ħafna kummenti li sar nixtieq nisħaq fuq tlet eh, kwistjonijiet. L-ewwel qabel kollox importanti li namlu passi konsiderevoli l-qoddim lejn eh, il-supervizjoni unika fl-Europa ma nistawx sottovalutaw din l-importanza u meta qed imorru lil in mill-deksja u eh, dawn il-banek, ġifiri hemm urġenza hawnhekk, il-każ huwa urġenti E, mil valutazzjonijiet legali li jiena rajt e, ma samilx sens li nisfidaw il-bazi legali tal-proposta tal-Bank Ċentrali Ewropew. Ħaġa waħda hija ċara għalina e, il-proposti mhumiex maturi għandna bżonn naħdmu fuqhom u jiena naħseb li huwa importanti ħafna li dawna naħdmu fuqhom bħala pakkett, jiġifieri l-involviment tal-Parlament ikun involviment fuq bażi Indaqs eh, fil-passat kellna proposta bazata fuq il-trattat bidrittiet eh, kol-leġislazzjoni il-Konsil dana ħadem fuqhom b'mod indaqsin interessata jena nixtieq nisma' minn ir-rapporters jekk diġà qed eh, diġà l-Kummissjoni il kunsill qed jirrikonoxxu dan il-punt mill-Kummissjoni il-President Barroso donu qed jibgħat is-sinjali li jixtieq jaħdem fuq dan bħala pakket imma importanti li naraw se tkun ir-realtà hemm rabta bejn dawn iż-żewġ proposti dwar proposta mill-Bank Ċentrali Ewropew. Il-rapporters eh, qed eh, jitkellmu dwar id-differenza bejn l-indipendenza li l-Bank ċentrali eh, Ewropew għandu fil-ħidma ta' monitoraġġ u din il-ħidma ġdida ta' supervizjoni u rridu wkoll nisħu fuq il-responsabilità l-responsabilità demokratika li trid tkun iktar b'saħħitha għal dawn e, din il-ħidma e, supervizjori, e, supervizjori jenna nistanajt li naqbel ma' zven fuq dan il-punt. Għalek għatem ħafna xogħol li rrit isir u dwar dan il-punt ġifiri dan irrid ikun modell li aħna naċċettaw viżavi n-numru ta' banek, il-numru ta' pajjiżi li qed japparteċipaw, iva dan ħajjeħu żmien, imma jiena naħseb li għalija huwa importanti l-prinċipju aħna nixtiequ sistema għal l-istati membri kollha jew il-maġġoranza tal-istati membri li jixtiequ jipparteċipaw u nixtiequ aħna u rridu nipoġġu pressjoni fuqhom li jipparteċipaw għal-banek iż-żar, ovvjament il-ħidma diretta l-Bank Ċentrali Ewropew tkun iktar ħafifa minn dawk il-banek sistemika, imma fit-teorija l-banek kollandom jaqgħu taħt l-istess sistema. Il-tħassib il-prinċipali tiegħi huwa li meta intkom tħarsu lejn dawn il-proposti huma se jiddajfu jew jimminaw il-prozizjoni ta' eh, IVA. Eh, ħaġa sabiħa li l-IBA e tkun responsabli għal rulebook uniku u suq uniku imma meta inti ħatati setat l bank Ċentrali Ewropew li mur li lin minn dan meta nitkellmu dwar rekwiżiti kapitali jew affarijiet oħrajn ġifiri inti ħatimmina l-pożizzjoni tal-IBA. E Għax bħalissa dawn il-kwistjonijiet jaqgħu taħt il-diskrezzjoni nazzjonali un mbagħad meta inti ħatlaqa dawn dawn kollha kollha fuq il-livell tal-Bank Ċentrali Ewropa u nistgħu naraw fejn huma s-setat viżavi ir-rulebook uniku. U dan huwa tħassib li għandna bżonn nistudjaw bir-reqa peress li Jekk aħna nħarsen ħarsu s-suq uniku dinaċri tkun kwestjoni vera importanti għalina. Jiena naqbel ma dawka kollha li qalu li għandna bżonn iva li kollna iktar ħin, ovvjament il-kwalità trid tirbaħ fuq il-veloċità, imma għandna bżonn ukoll nippruvaw ehm, waqt li qed inħarsu l-kwalità għandna bżonn ukoll inżommu il-pass li qed nieħdu bħalissa għax il-problemi fil-dinja għadhom seri li rridu neħdu passi kredibli konvinġenti fuq din il-proposta. U uh, jekk aħna jekk intkom uh, se tiħduna bil-serjetà mela rridu aħna nimxu bi pass tajjeb. Grazzi. Mr. Uh, grazzi. Is-sur Andrew Dafja jekk President, grazzi ħafna. Kif taf int jien ġej mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin. Oh, fuq affarijiet kostituzzjonali. U nibat inġibilkom it-tislijiet minn hemmhekk. U inġibilkom ukoll twissija serja illi fl-opinjoni tiegħi il-proposti tal-Komissjoni ħaj jagħtu lok għal problemi serji fuq il-governanza ekonomik tal-Unjoni Ewropea. Dik li ktar importanti hija dwar kif eżatt kif il-funzjonament tas supervizjoni tal-Bank Ċentrali ikun trasparenti u e, trasparent, trasparenti u kon, u li, kol, u li jizom l-indipendenza tijow fuq il-politika monetarja tijow u hemm aspetti politiċi dwar dan u dawk ġudizzjarju wkoll. U l-problemi taċ-Ċiniżi li naħseb is-Sinjura Tyson għandha tipprova titkellem fuqhom il-karattru ta' taċ-Ċiniżi fih dan il-Bank Ċentrali Ewropew u l-problemi esterni. Illi għat ta' membri diġat kelmu fuqhom fil-razzjonijiet magħna fil-Parlament Ewropew imma wkoll mal-parlamenti nazzjonali. It-tieni punt importanti huwa biex nifmu illi memx żewġ klassijiet ta' stati membri ma' tlieta. Hemm dawk li qegħdin ġewwa u hemm dawk li jiġu qabel, dawk li għandhom jiġu qabel il-pre-ins qed jgħid il-kellim bl-Ingliż. Umba dawk li qegħdin barra. It-tielet kategorija huma bil-fors importanti għax dawk li qegħdin barra qegħdin out huma dawk il-pajjiż li għandhom l-ikbar sem tal-swieq finanzjarji Ewropej. Jienet nibda nasal għal konklużjoni illi għanna nikkonsidraw nikkonsidraw alternativa radikali iġifiri dik li noħolqu Awtorità tas servizzi finanzjari fl-Unjoni Ewropea waħdanija illi ġib flimkien l-awtoritajiet li għanna palissa. Jien naħseb din hija għażla li aħna bħala parlament għanna e, eh, ninkoraġixxu bħala diskussjoni qabel ma naċċettaw il-bażi legali sistema supervisorja il-ridu il-niedu u malajr. U l-axar xsibtija ju li fuq esperienza fit tal-passat, il konsil tal-Ministri aktarx illi di ma jġibix tajba. Grazzi ħafna. Grazzi, għet jgħati President. U issa sur Karins għandu l-kelma. Grazzi, President. Intqal ħafna. Bħal dejjem jien ħaniprofa nitkellem fil-qosor. L-għana ħarritana għal insaħħu l-Unjoni Ewropea u s-Suq Komuni. Għallu meta naħsbu fuq supervizjoni bankarja, jew unjoni bankarja xi tkun, aħna rridu nwieġbu mistoqsija id-direzzjoni li ħam nimxu fija u d-deċiżjoni nieħdu ħassaħaħ da kollu, ħassaħaħ l-Unjoni Ewropea jew fa. billi potenzjalment naqsmu fit-tnejn. Għanna problema distinta ta', ta fiduċja fis-swieq għadna edin nżommu ma' konfidenza, fiduċja, imma rridu nifizzaw il-fatt li jekk din il-ħagġa ma ssirx tajba, nħan nispiċaw biex billi ma nirnexxux dak li għanna fuq, ma billi naqsu il fiduċja li għanna bħalissa. F'pajjiżi, f'pajjiż tiegħi fil-Latvija hemm deċiżjoni fl-2008 min-naħa tal-Irlanda biex tagħmel blanket cover fuq id-depożiti bankari u dan għandu kellu effett fuq pajjiżi. U, u dik kellha riperkussjonijiet anka fuq inħa l-oħra tal-ġona euro għax 70% tal-bank banjek fil-Latvija huma Skandinavi edin barra mill-ġona euro imma edin biex najtek għandhom xaqsmu ġifiri mal- u wara d-deċiżjoni tal-Irlanda illi tkopri d depoziti bankarji kollha anka l-Iżvezja għamnet bħal għamlet din it-tip ta' weda u dan wassal għal bankran. Il-bank Padex dak iż-żmien kien jismu kien hemm iżjed minn biljun euro u l-gvern ma kellux biljuni jew sewx biljuni biex ikopri u allura kien deċiżjoni żgħira fis-settur bankarju f'parti waħda żgħira tal-Unjoni Ewropea kellha riżultati mhux intiżi, mhux maħsuba, kellha riżultati ħżiena fuq in-naħa l-oħra. Għaġifieri biex nagħlaq u dak li qed ngħid hawnhekk huwa bħala supervizjoni bankarja rridu noqogħdu attenti u kawti ħafna illi ma ndaħlux jew ma nsaħħux xi partijiet tal ta' dinja finanzjarja. Ġifiri, dawn il-poteri iridu jkopri, iridu jkopru il-żona kollha tal-Unjoni Ewropea, mhux dawk li qegħdin biss fiż-żona euro, imma anke dak li qegħdin bawra. Aħsbu ftit fuq is-sitwazzjoni bħal l-Estonja li qiegħda fiż-żona euro llum, imma l-banek tagħha qegħdin ġejjin minn pajjiżi li qegħdin barra miż-żona euro. Dak kollu kif se jaħdem? Kif se jaffettwa? Il-banek fl-Estonja kif se jiġu affettwati? U r-Renju Unit li qiegħda nittamaw għalla ħares qatt jitlu fil-żona euro, qed jgħid il-kellim, imma kif ħajġu effettwati u hemm banek li ġej li huma oriġini ta' żona euro li qegħdin fir-Renju Unit. Ġifri jekk aħna ħan saħħu din id divizjoni ħan jitlu fir-riskju illi illi se jkun hemm eh, flussi u se jkunna flussi ta' kapitali minn pajjiż għal ieħor b'mod verament kaotiku li jkun ta' detriment għal kulħadd. Allura jiena nargumenta ħafna b'mod b'saħħtu illi jekk għandna nagħmluha din din is-sistema nġibuha fis-seħħ di għandha tkopri lil kulħadd, lil kulħadd, lil kull stat membru tal-Unjoni dawk li qegħdin fil-żona euro u dawk li qegħdin barra minna U meta njeduwa din, di tittieħu l-konsiderazzjoni ta' kollox. Miex ħidma faċli, imma l-proġett Ewropew qatt ma kien xi ħaġa faċli. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi. Eh, bda pajjiż qed jitkellem dan l-avveniment jitkellem fuq minn ġej minn pajjiż fejn m'hemmx banek li ġejjin minn żona euro li qegħdin barra minna. Issa, jitkellem kellim li jmiss. Grazzi ħafna. L-onorevoli Nitras ma jitkellem. Għan jitkellem fil- niprofa nitkellem fil-qosor li tgħid il U għan reagġixi għal dak li għal sul karinx illi għal illi f'pajizu hemm iżet minn 70% ta' sistema bankarja edha fidej barranin. Fil-Polonja situazzjoni ftit aħjar, 60% fuq 70%. Issu uniku huwa xi ħaġa cool, xi ħaġa sabiħa, ma trid iżżomm f'moħħok ta' liġej fil-Polonja għandna ħafna għandna ħafna panik Spanjoli. Is-sistema bankarja tagħna stess mhix magħmula minn banek li mhumiex b'saħħithom, għandna banek tajbin u kien hemm taħdidiet għaddejjin xi wħud ġew malu ġew konklużi b'mod ta' suċċess fuq fuq banek pollak li jieħdu eh, post il-banek minn idejn banek spanjoli. Kien hemm din eh, l-idea li l-banek pollakki tajbin u l-Ispanjoli ħsiena. U ma dan il-proċess Waqaf ġi sospis, għaliex minħabba il-kwistjoni kollha fuq din is-sitwazzjoni fuq is-supervizjoni bankarja fi Spanja u li il-kwistjoni possibbli fil-futur ta' rikapital fil-banek Spanjoli u anka llum allura l-suq uniku mhux qed jaħdem tajjeb kif suppost. Fil-Ewropa ċentrali u dik tal-Vant, aħna konna f'sitwazzjoni differenta minn dik per eżempju tar-Renju Unit fejn għandhom opt-out. Aħna mexin lejn iż-żona euro. Il-gvern Pollak qal il Polonja għandha tidħol fil-żona euro fl-2012. Dik hija daqsxejn ta' ħolma għad ma ħadmitx, imma xorta għadna t-naħdmu biex nidħlu fil-żona euro, ma dik hija storja differenti jina zgur li kullħat ra l-istampi fuq l-istampi fuq il-televizjoni fuq iġġara Madrid dal-ħodu, I mean li rawom dal-ħodu, imma l-fatt huwa dan. Li ħafna minn nazzjonijiet entuzjastiċi, entuzjasti biex jidħlu fil-żona euro fl-Unjoni Ewropea huma dawk illi mhumiex fil zona euro, per eżempju Polonja U jien ma naħsibx li di għandha għandna ninjorawha b'mod il-dokument tal-Kommissjoni jisu qed jagħmilha ħaġa oħra. Għalat ta' pajjiżi aħna fil-Polonja konna resqin b'mod dirett lejn integrazzjoni Ewropea Di, eh, mux aħna rridu nejta, rrid nejta, li mux dejjem mitrattawna tajjeb, aħna konna membri sħaħ tal-suq uniku. U kienet battalja għal seba snin pajjiżi kbar bħal Ġermanja ipprojbixxu li n-nies iċ-ċittadini tagħna dawk Pollakki ġifieri jaħdmu fuq it-territorju tagħhom. U issa Pajjiżi bħal bħal Polonia ma dewx man man ma imma rridx noqgħod nimbotta subajja ma hemm ċerti pajjiżi hemmhekk hemm barra illi illi jridu jindaħlu fi supervizjoni bankarja fil-Polonja li forsi mhumiex daqshekk tajbin biex jivverifjamlu jivverif jagħmlu verifiki fuq il-sistemi bankarji f'pajjiżhom stess. Aħna nix nitolbu għajnuna, aħna rridu osservaturi fis-sistemi tagħna, imma aħna nix kuntenti bid-deċiżjonijiet li qed jittirdu minn nies li mhumiex kapaċi lanqas illi u supervizjoni bil-banek tagħhom stess. U qed ngħid dan mhux għax aħna ma rridux nitlu fis-sistema, aħna rridu nieħdu parti f'mod egwali fis-sistema imma rridukom tifmu illi aħna dħalna f'di l-Unjoni tħalna l unjoni biex naħdmu flimkien ma' pajjiżi oħra biex nibnu suq uniku u ma jistax ikonna sitwazzjoni fej fis-suq uniku inti għandek nies bidrittijiet u oħrajn li m'għandhomx. Verament nimpressjona ruħi bid-diskussjoni odjerna bid-diskussjoni tal-lum. Impressjonat ħafna li xem kollegi li kienu ibsin u ċari. Kulħadd hawnhekk kienet jiddefendi s-suq uniku u din ħaġa tajba il għaliex li aħna nħorġu b'din l autorita ta' supervizjoni, l-aħħar ħaġa li rridu nagħmlu għal inkisru s-suq uniku, naqbel ma' Sullangen meta qal li għandna supervizjoni, supervizjoni qed taħdem għandna supervizjoni eżemplari. Jekk aħna għandna supervizjoni li qed taħdem, nistgħu naqdu fl-imkien, niġbru fl-imkien l-esperienza li għanna nġibu fl-imkien, ma ma nistawx inkisru, ma nistawx inkisru s-sistema li kellna biex aħna ikolna sistema ġdida. Għanna til ideja li l-banek żgħar qed iġu kontrellati minn li korp ċentrali ta' supervizjoni. Ma skużani, korp ċentrali bħal dan se jkun remot ħafna jien ħan ċerti emendi. Irrid konna diskussjoni serja fuq dal-kwistjonijiet. Irridu niddeċiedu xeffett xeffet li jessem li jessem se jkollu fuq l-Ewropa. Din hija kwistjoni l-iktar importanti, forse ma nafx, forsi aħjar nieqaf hawnhekk jien, grazzi. Grazzi, se Senjura Gular. Grazzi ħafna, President. Malar malajr, naħseb kollox intqal, kemm inżid affarijiet. l ser nżommu ma l-istess linji tal-pakket ta' supervizjoni li ġa provajna. Palma qalu l-kollega qabli, diffiċli ħafna lina li nkunu nafu minn qabel x'żbalji nistgħu nagħmlu u hemm inżliet li rridu nagħmlu ovvjament. Fuq l-aspett tal-membri ta' żona euro vizavi l-membri kollha 27 stat membru, naħseb li hemm is-suq waħdini, rridu nħarsuh, importanti wkoll koll li nimxu il-qoddim il-koll it-fit fl-imkien. Iżda, mistoqsija minnaħa tiegħi. Tkun xi tkun lażla li nagħmlu irridu niżguraw li nkunu konsistenti meta nagħmlu din lażla. Iżda bħalissa jidher li kulħadd irid il-vantaġġi ta' sistemi kollha iżda irrit ifarfar mbagħad li żvantaġġi kollha. Ħantikom eżempju. Minnu li l-Bank Ċentrali Ewropew b'saħħithom bħalissa għaliex għandhom missjoni waħda għaliex għandhom korpi li huma indipendenti bej wieħed u ieħor u mhix soġġetta għal dibattitu jew aġenda politika. Iżda jekk ikollok imbagħad Bank Ċentrali Ewropew li rid jibda jaħdem flimkien mal-politiċi u Bank Ċentrali Ewropew li jista' jkollu indipendenza li tiġi perikolata, allura rridu niżguraw li nistgħu nżommu l-vantaġġi kollha li jinsabu fil-Bank Ċentrali Ewropew jeħtieġu xi ħaġa li hija indipendenti u li tista' tagħti rendi kont jekk inqala xi għawġ. Għalhekk naħseb li mill-aspett legali huwa importanti ferm li noqogħdu b'sebajnejn għaliex il-sistema titkun tali li tiflaħ l ilmenti li rajna fl-istampa ġermaniża per eżempju dan l-aħħar. Jek natu ħarsa li dak li ġara fil-Kunsil ta' Ġunju, forse fim tħazin, iżda jidher li qed jgħidu li neħtieġu supervizjoni bankarja biex bekk ikunu nistgħu nagħmlu rikapitalizzazzjoni tal-banek eventwalment. Biex nkunu nistgħu e, ikonna e, situazzjoni timxi ħarir. Nafu li hemm banek żgħar ovvjament, u ma nistawx natu ħarsa lejn id-dettalji individwali kollha, iżda rridu noqogħdu attenti li nqisu l-istrutturi kollha. Irrid konna approċċ konsistenti minnaħa tal-Kunsill qed jgħidu li għandna bżonn supervizjoni, rridu nsaħħuh dan kien ċar. U għalu li dan rridu nagħmluh mill-aktar fis possibbli. Iżda ser jiġri issa jekk dan ma nexxinniex nagħmluh malajr. Dan ifisser li dak kollu li hemm rikapitalizzazzjoni tal-banek ħajqpa wieqaf eh, jistenna x-xogħol tagħna jsir? Din xaġa importanti. Xaġa importanti wkoll hija dak li qal il-Kummissarju Barnier. Jekk il-Kummissarju trid tkun konformi ma dak li għamlu l-Kunsill, allura naħseb li rridu noqogħdu b'sebajnejn. Irridu nagħtu ħarsa lejn dak li jiġri għal pajjiż bħal Spanja jekk il-proċess jiddowem. X'jiġri mill-mekanizmu ta' stabilta' Ewropea jekk l-affarijiet ma jimxewx kif ġew pjanati. U għalhekk stant jiena interessata u kuntenta li naħdmu flimkien u nittama li nistgħu naħdmu tajjeb kemm jista' jkun. Kuntenta li ħafna kollega ħadu sejn f'din id-diskussjoni. Il-President, manna lebda talba oħra għal-kelma mill-deputati tagħna u għalhekk issa ngħaddi rappreżentant tal-Kummissjoni is-Sur Merlin. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Grazzi ħafna, President, tal-li għaddejt l-mikrofonu. Dan id-dibattitu sibna li huwa wieħed interessanti ħafna. Aħna verament kuntenti li l-kwistjonijiet ewlenin diġà ġew identifikati minn dan il-kumitat u għalhekk dan sar iktar u iktar importanti ġala darba l-Kunsill beda jaħdem fuq il-proposti tal-Kummissjoni tnej li huma. L-ewwel laqa tal-Kunsill u l-grupp ta' ħedma tiegħu ser iseħħ għada u pitada u aħna fiħdan il-Kunsill qed inħossu li hemm ix-xewqa li nimxu l-qoddim fin-negozjati mill-aktar fis possibbli mod ħarir ġew mistoqsija ħafna domandi dwar il-Bank Ċentrali Ewropew għala l-Bank Ċentrali Ewropew għandu jieħu spalle supervizjoni ta' settur bankarju fil-żona euro u anke li l-in minnek sa' ċertu punt. Palma tafu, din kienet għazla tal-summit ta' zona euro ta' 29 ta' ġunju, il-Kummissjoni analizzat bir-reqqa din l-għazla u d-deċidiet li ta' bilħaq tagħmel segwitu għal summit ta' zona euro u din nazla. Dan għamlitu għal numru ta' raġunijiet. L-ewwel net tal aħna konvinti li l-Bank Ċentrali Ewropew jista' jagħmel dan ix-xogħol. Għandu l-kredibilità, għandu l-esperjenza, għandu l-indipendenza li huma meħtieġa għal dan ix-xogħol. Barra minn hekk, aħna narfu li hemm limitazzjonijiet li nafdaw ix-xogħol fuq spallejn dawn il-Bank fuq dan il-Bank Ċentrali Ewropew iżdem ukoll il-diffikultajiet u nuqqasijiet. Diffikultajiet li niżguraw li dawk il pajjiżiet jikkoperaw u li qed jieħdu sehem ikollhom l-istess drittijiet fuq il-Bord ta' Superviżuri fil-Bank Ċentrali Ewropew. Nafu li dan huwa punta tħassib ukoll għall-Kummissjoni. Dan hija eżempju ta' waħda mill-iżvantaġġi jew n-nuqqasijiet li aħna qed naffaċċaw. Iżda rridu narfu wkoll li kunem, kien ikunem qasijiet u koll kiku ħadna qasliet oħra, kiku ħadna rotta oħra. Stajna u entità ġdida fl-arkitettura Ewropea barra mill-Bank Ċentrali Ewropew, iżda ħna mhux konvinti li din kienet tkun l-aqwa għażla sabiex ikun hemm supervizjoni effettiva msaħħa u effiċenti għal kooperazzjoni fiż żona euro. Punt ieħor favur il-Bank Ċentrali Ewropew huwa li mhux marbut biex kiel legali li diskutejna bosta drabi f'dan il-Kumitat, speċjalment marbuta mal-ġurisprudenza eh, li semmiet il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jagħmel supervizjoni b'diskrezzjoni mingħajr ma jkun limitat minn din il-ġurisprudenza, xi ħaġa li kienet tkun iktar u iktar diffiċli għal entità ġdida jew saħan sitra għall-Awtorità Bankarja Ewropea. Aħna narfu li hemm il-vantaġġi u l-iżvantaġġi bil-Bank Ċentrali Ewropew nħossu li l-vantaġġi huma iktar mill-iżvantaġġi iżda bħalma qalet is-Sinjur Regular kien ikun hemm żvantaġġi kwalinkwa għażla li konna nieħdu. Raġuni oħra għala deċidejna li namlu konverġenza ma' summit ta' ma' deċiżjoni ta' summit ta' zona euro espremiħ il-Kummissarju Barnier u għalfat li fil-kuntest kurrenti fuq kwistjoni tant u tant importanti neħtieġu mill-aktar fis possibbli inħadnu konverġenza bejn it-tlet istituzzjonijiet. Ġala darba ma rajna l-ebda raġuni valida sabiex naġixxu b'mod differenti minn dak li proponu il summit ta' zona euro, issa neċessarju li jkun hemm kemm jista' jkun konverġenza massima bejn l-istituzzjonijiet u nittamaw li dan jirnexxinna nagħmluh mill-aktar fis possibbli anke mal-Parlament Ewropew. Nuqqas wieħed li nużaw l-artiklu 100 26 ta' trattat, ovvjament, huwa li aħna mhux fil-proċess ta' kodeċiżjoni. Iżda l-Kummissjoni għamlet ċara mill-bidunet li aħna naraw li dawn huma proposti bħala pakkett. Għandna bżonn niftejmijiet ta' tliet istituzzjonijiet fuq iż-żewġ proposti li għandna qudiemna. U din dan huwa l-ispirtu li aħna bdejna diskussjonijiet fuq. Fl-aħħar kentejn fuq l-iskeda. Jiena nifhem il-parlamentari kollha li appellaw għal prudenza li għalu li m'għandniex naġixxu ta' kafkaf fuq kwistjoni tan delikata u importanti. Naċċettaw dan il-punt iżda fl-istess ħin imbagħad hemm ċertu għaġla biex ngħidu hekk għal din il-proċess politiku u ksibna diġa ħafna u m'għandniex nitilfu dak li ksibna. Aħna fil-Kummissjoni naħsbu li jkun ħasra kbira jekk aħna nuqodu nidħlu f'diskussjonijiet fil-proposti leġislattivi u nibqgħu nagħmlu dan sal-2013. Dan jkun eh, meqjus ħażin mill-swieq, mill-ċittadini u anke mill-livell internazzjonali. Ma nix ninsow li dawn il-proposti leġislattivi għandhom lan li kunu parti mitweġibit għal krizi ta' zona euro. għalek, dawn għandhom jiġu konklużi mill-aktar fis possibli. Malar kem jista' jkun, aħna nħossu li l-iskeda minn issa sa' Deċembru hija waħda ambizzjuża ferm, iżda naħsbu ukoll li wara l-esperjenza kollha li għandna f'dan il-kumitat u anke fil-Kunsill fil-kwistjonijiet ta' supervizjoni aħna għandna nkunu kapaċi li niksbu eh, ftejm f'Diċembru. U nittamaw tassow li dan ikun il-każ. Il-Kummissjoni lesta ovvjament li tejn il-membri tal-Parlament Ewropew fuq kull kwistjoni teknika li tista' tfeċ nirringrazzja lill president tal-attenzjoni u lilkom għall-attenzjoni. Grazie, President. Il-President, issa, Sur Gozè, qabel ma naddu rapporters. Grazzi, President, jiena nixtieq nitkellem fuq l-iskeda ta' ħin fuq il-kalendarju qabel ma naddi l-kelma lir-rapporters u l-Kummissjoni. Iva rridu naġixxu mill-aktar fis possibbli hemm il-kriżi, hemm istituzzjonijiet li rridu nqisuhom, nridu mekkaniżmu ta' supervizjoni li jaħdem iżda maħniex Torox smajna x'qalu l-kapit ta' statu ta' gvern. Smajt dal-aħħar li Franza u l-Ġermanja laħqu ftejn li jeħtieġu ftit iktar ħin. L-istati membri nafu li jistgħu jagħmlu tarasom iżda jiena jidher li li jekk il-Parlament Ewropew irid jagħmel biċċa xogħol sura ta' nies serja rridu inkunu nistgħu nagħmlu x-xogħol fil-ħin meħtieġ, mhux bil-fors xogħol ta' ġimgħa ma nistawx noqogħdu nimbuttaw biex nagħmlu iktar minn nistaw, għalhekk irridu noqogħdu attenti u ngħidu li anke jekk jiġi mdowwem b'ħafna ġimgħat, xorta waħda jiena nista' nagħmel imħatra li l-Parlament lesti xogħol qabel il-Kunsill. Għandna ħafna xogħol f'dan il-Kumitat, iżda tistgħu taraw li l-Ewropa mhix l quddiem. hemm numru ta' ġurisprudenzi kbir f'dan l-aħħar snin iżda nista' ngħid il-Kummissjoni jekk permettu li li meta tkellimna dwar is-supervizjoni fl-2010 sibna li kollox kien solvut. Iżda meta xi ħaġa tajba li noqogħdu naraw il-ġurisprudenza Ewropea kull darba li rridu ngħaddu liġi, meta kont qed nistudja liġi jiena, konna nagħmlu Eh, reviżjonijiet fuq il-ġurisprudenza qabel ma nagħmlu liġijiet u naħseb li ma m'għandniex noqogħdu ndomu l-affarijiet. Grazzi. Grazzi, Signor Regular. Iva, President. Nixtieq nistaqsi l ġampol Iva, rridu nagħmlu l-affarijiet bil-galbu, iżda kemm tixtieq tipposponi l-affarijiet ftit ġimgħat? Jew X'daqs se titkellem fir-rigward ta' dawmin. Naħseb li l-Parlament Ewropew irid juri li jista' jaħdem malajr, għandu jagħti riżultat li miktar malajr mill-Kunsill minn għalfejn noqogħdu nkaxkru l-affarijiet. Forsi iva nistgħu nippermettu eh, dewmin żgħir imma mhux nħarbtu l-kalendarju kollu. Isfur Gozis, irridu naraw x'inhu huwa possibbli teknikament. U naħseb li huwa possibbli iva li niksbu bilanċ hawnhekk bejn li naħdmu mod preċis u nkunu lesti għal kunsill mhux kompetenza tiegħi li nistabilixxi xinu maddati dati u xek. Il-President, nibdew nagħmlu konsiderenza tal-abbozz għal eh, lemendi emendi l-24 ta' Ottubru u mbagħad l-emendi fis-26 ta' Ottubru. Nerġa' lura l-rapporters nibda bil sinjura Tyson. Grazzi, President. President, nishtiq najt li jena verament impressjonata bil-dibattitu serju u dettaljat li kenna mill-kontributi differenti hija kwistjoni serja ħafna palma il-koll edna. Smajt min jitkellem favur il-Bank Ċentrali Ewropew oħrajn kontra u oħrajn li jgħidu l-qegħdin f'dilemma hawnhekk smajt argumenti li eh, nista' nifhimhom għaliex jorbtu mal-punti li naqajjimt fl-istqarrijiet ta' ftuħ tiegħi. L-argumenti kollha li smajt jimxu f'direzzjoni u oħra iżda jibdew minn dak it-ħassib li nsemmejt fil-bidu. U għalhekk naħseb li punta tluq tajjeb li naqblu li x'inhuma l-kwistjonijiet importanti u nafda li nistgħu nimxu l-qoddim flimkien fuq dan. Issa, jekk nagħtu ħarsa lejn il-proposta li tresqet fejn nispiċċaw b'mekkaniżmu li dur ma l-Bank Ċentrali Ewropew hemm numru ta' diffikultajiet, il-ġurisprudenza hija ħaġa, hija aspett ista' trattat għandu dispożizzjonijiet li l tal-Bank Ċentrali Ewropew li ma nistgħux ninjoraw u għalhekk il-qafas ta' referenza tagħna hija huwa soġġett għal ċertu parametri iżda fl-istess ħin tajjeb li ntqal li qed nimxu qudiem issa għandna proċess li nbeda li jenna nitolbu għalli bosta snin fejn ser ikonna eh, supervizjoni bankarja Ewropea. Għanna l-possibilità li nimxu l-qoddim dwar dan jew inkella ħanqodu lura u mmexxu proposti websu rasna u ngħidu li rridu nibdew l-affarijiet mill-bidunet. Din l-għażla li għanna għoddimna, mhux qed naħdmu fil-vojt bħalma għallu xi kollegi hemm ftejn politiku li ntlaħaq fis-summit taż zona euro f'Ġunju kien hemm 17 il-stat ta' 17 il-kap ta' statu ta' gvern li qablu, punt importanti dan, iżda dan din hija deċiżjoni importanti ħafna mhix xi ħaġa li għandna nagħtu l-ġemp u għalhekk irridu nsaħħu l-pożizzjoni tagħna fuq dan. Ninistiq niproponni sur President huwa li fid-dawl ta' tħassib tagħna irridu nistabilixxu kemm nistgħu mmorru l qudiem jekk irridu nibnu fuq din il-proposta eżistenti. Jekk aħna ngħidu li huwa tħassib tagħna li niżguraw li kemm jista' jkun possibbli jrid ikollna 27 stat membru involut, u rridu nsolvu stensjonijiet bejn 17 stat membru ta' zona euro, 27 stat membru kollha tal-Unjoni Ewropea, rridu suq waħdin li jibqa' jaħdem u rridu aktar integrazzjoni u mhux inqas Dan kollon ħadnuħ, nistaw nħarsu lejn il-proposta u naraw kif nemendawa f'dan dawl. Iżda rridu niżguraw li s-sistema tibqa attraenti u tkun kompatibbli anke għad-żona għal-membri li mhumiex part għall-istati membri li mhumiex parti miż-żona euro. Dawn l-istati membri rridu jkunu kapaċi jieħdu sem iżda nafu li ħajkunu soġġetti għal deċiżjonijiet li jieħdu l-membri taż-żona euro. Għalhekk hemm żbilanċ u rridu nindirizzaw dan u naraw kif nistgħu nimxu l-qoddim. Rridu nagħtu ħarsa lejn il-kundizzjonijiet fejn hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni sfiqa. Forsi nistgħu nsaħħuhom avvantaġġ tal-pajjiżi li jixtiequ jieħdu sem. Imbagħad irridu nagħtu ħarsa lejn l-istatus tal-membri tal-istati membri li mhumiex parti mid-żona euro u kif dawn ħandaħluhom fil-bord ta' superviżuri. Dawn ovvjament jibqgħu taħt il-patroċinju tal-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax ikun l-autorità ta' supervizjoni ta' dak il-bord eh, li jiddeċidu rridu naraw kif jekk dan ikun il-każ se jieħdu deċiżjonijiet kif ħajkun l-om deċiżjonijiet li jorbtu fil-kuntest tal-Bank Ċentrali Ewropew xa ġohra li rridu nindirizzaw. Nafu li l-Bank Ċentrali Ewropew diġà għandu eh, diffikultajiet biex jieħu ċertu deċiżjonijiet. Iżda kif l-autorità ta' dan il-bord ta' supervizuri nistgħu insaħħuh. Dan irridu nagħmlu wara kollox u jekk iva kif. Għaliex il-mod kif nindirizzaw dan il-punt forsi mbagħad jippermettilna li l-pożizzjoni tkun aħjar għal dawk il stati membri li mhix parti miż-żona euro. Naħseb li għal darb boħra rridu nżommu f'moħħta x'jem bħala dispożizzjonijiet ta' trattati. Il-punt li jmiss il-banek. Il-banek huma banek, ma stax taħrab minn dan il-punt, naħseb li l-Sur Klins għamel punt tajjeb li jekk immorru għall-artiklu 127.6 bħala l-punt ta' tluq hemm l-istituzzjonijiet li diġa jeżistu ma xtaħrab taħrab minnhom qegħdin miktuba fit-trattati u għalhekk irtittarek tista' tgħaddi setat għall Bank Ċentrali Ewropew. Din hija l-pożizzjoni jekk il-Bank Ċentrali Ewropew ħajkun l-awtorità ewlenija Issa, xinajdu dwar il-banek iż-żar nafu li mhux kulħadd irid koll il-banek kollha li jkunu soġġetti għal awtorità ċentrali ta' supervizjoni. Forsi din hija sistema li laqqas kun fattibli. u għalhekk irridu nstabilixxu li ma banek jaqgħu taħt supervizjoni diretta u li ma jaqgħu taħt supervizjoni nazzjonali. Iżda dan fiħdan sistema ta' supervizjoni waħdanija. Dan huwa punt li għandna nħadnu. Jekk tiftakru smieħ tal-3 ta' settembru, kena punt emmek li wasanna soluzzjoni fuq il-kompeti. Min għamil xiex? Il-Supervizuri Nazjonali se jagħmlu, il supervizuri Ewropew se jagħmlu, l-Awtorità Ewropea ta' Supervizjoni se tagħmel. Naħseb li irridu konna lok ta' manuvra hemmhekk. Importanti wkoll fl-opinjoni tiegħi u dan jorbot mal li ta' rendi kont f'kas stawċ, jekk nżommu kollox fil-kuntest tal-Bank Ċentrali Ewropew, allura nafu li ser ikonna inqas problemi fir rigward l-iżvolġiment tax xogħol. Iżda ħajkun hemm kwistjonijiet oħra, setat li rridu jibqgħu indipendenti. Allura rridu niżguraw li ma jkunx sitwazzjoni fej tirrepeti ruħa li għanna fil-regolament eżistenti, ġifiri d-deċizjonijiet kollha jitħallew fidejn il-bord ta' supervizuri. Naħseb li nkella nkun sejrin wisq lilin struttura bħal din. Għallek irridu nindirizzaw dan fih dan it-termini tar-regolament u mhux inħalluha fid-diskrezzjoni tal-bord ta' supervizuri kif dan ser jiġi mfassal. Imbagħad fuq l-indipendenza tal l-sfera monetarja u l-kwistjoni ta' ċiniżi kif ħajħol u firda, irridu naraw x'bsetat ħanatu l-bord ta' supervizuri vizavi il-deċiżjoni il-teħid ta' deċiżjonijiet fuq il-livell tal-Bank Ċentrali Ewropew. Nafu li għadna fi stadju bikri iżda rridu li l-bord ta' supervizuri jkun iktar b'saħħtu. Fuq il- l responsabilta demokratika rridu noqogħdu attenti għal qafas li hemm insaħħuh skont trattati iżda rridu nkunu ċari u tondi mill-bidunet li rridu kunem hemm rwol għal Parlament Ewropew u rridu kunem hemm trasparenza. Nistgħu nsaħħu dawn id-dispożizzjonijiet avolja mhux qed nissuġġerixxi li nistgħu nsibu f'dinja ideali jekk ma jkunx hemm għalmenu ambitu għal titjib. Issa, fuq il-kwistjoni jew l-enija jekkux l-Autorità Bankarja Ewropea jew il-Bank Ċentrali Ewropew minn minnhom irid jieħu dawn ix-xogħlijiet ta' supervizjoni. Xi ħaġa ħanimxu leha gradwalment. Forsi nistgħu ikonna konsulenza legali dwar dan sur President. Dwar xinija l-bażi legali tal-proposta tal-Kummissjoni u kif nistgħu nsibu soluzzjoni għal dan. Għalhekk, Dawn huma suġġerimenti għal metodu ta' ħidma sur President. Nippruvaw nħejju abbozz u nlestuh f'ġimatej tlieta din id-direzzjoni li ser nieħu u naħseb dak kollu nistgħu nagħmlu fi żmien ġimatej tlieta. biex ikollna riżoluzzjoni għalli morru kontra proposta, ma tantx għamel sens, forsi nistgħu nitolbu l-Kummissjoni li toħroġ bil-bażi legali tgħidilna eżattament kif ħan indirizzu nindirizzaw l-ekofin, mija kwistjoni kompletament differenti, narawx nistaw namlu bil-proposta eżistenti, un bat dan ma jaħdimx, nazzaminaw possibiltajiet oħrajn. Iżda nkompli ma dak li għal eh, l-onorevoli Gular. Mish qed naħdmu fil vojta un mish kwistjoni għal Bankja u għal Spanja, il-koll qegħdin fi kriżi u kwalinkwa ħaġa tista' tiġri. Nafu li hemm nuqqas kbir fil-fiduċa Eh, għal fiduċa fis sistema Irridu irreġaw lura din il-fiduċa. Kiku edna kollox mill net u nibdow najdu minn bidu li ma sa namlu xejn fuq dan, allura inkunu qegħdin nġeneraw sitwazzjoni kaotika u reazzjonijiet kaotiċi u din tiswinna kontra. Grazzi għal darboħra l-kollegi kollha naħseb li kellna Eh, dibattitu xira ħafna u dan ser ikun utli għalija sabiex nagħmel ix-xogħol tiegħi għal mekkaniżmu ta' supervizjoni uniku. Niprofa noħroġ bl-aqwa bozz possibbli jiena il-kellima għal komitat kollu u dan huwa xogħol ta' rapporter wara kollox, grazzi. Grazzi ħafna. Sir Giegelt. Iva, nishti eh, namel ftit eh, kommenti fil-qosor wara din id-diskussjoni Jiena naħseb li fuq il-kriterji bażiċi ta' dak li nixtiequ niksbu smajt ħafna pożizzjonijiet komuni li insaħħu jew inħarsu issu uniku ehm, l-korrenza ta' dan is-suq ehm, u li noħol u sistema li mhux ħadd problemi addizzjonali ġie msemmi li jrid ikun hemm spjegazzjonijiet ċari għal konglomerati u semmaw xi problemi oħrajn u ovvjament imbagħad il-kwistjoni ta' responsabilità demokratika. Jiena naħseb li hawnhekk ehm, mhux qed nitkellmu dwar problema politika b'saħħitha imma aħna qed nitkellmu dwar il-limiti tal-proposta u dinna xi ħaġa li rridu nieħduha bis-serjetà U issa nistgħu nieħdu żewġ approċċi. Bażikament nistgħu ngħidu li dawn il-problemi legali nistgħu warbuhom imma taħt il-qafas tal-proposta attwali. Ma b'dan il-mod irridu nevalwaw x'nistgħu niksbu u jekk il-kriterji politiċi ma jgħidux li dan huwa biżejjed mela rridu naħsbu dwar jekk għannix inċedu u naqaw taħt il-liġi jew jekk il-kriterji politiċi għedin emmek sabiex ibidlu l-liġi. U dan huwa rwol tagħna, ġifieri rridu aħna noqogħdu attenti hemmhekk imma ovvjament u jiena naqbel ehm, mhux qegħdin f'vakum u rridu noħorġu b'xi ħaġa xi ħaġa li tista' tagħti l-supervizjoni li vera għandna bżonn. U jiena naħseb li Dina ħat tkun id-deliberalizzazzjoni il-prinċipali, il dibattitu il-prinċipali. Għada jena sen il ma' avukat il-kollegi ta' jekon suppost irċevow l-informazzjoni dwar din il laqasa sabiex aħna niddiskutu il-limitazzjoni tal-marroni sabiex niddiskutu dawn il-punti li jedin fil-qalba ta' dawn il-punti rridu naraw xitfisser fisser marroni u dan huwa importanti ħafna għal din id-diskussjoni u nixtieq jiena wkoll eh, nitkellem u nistaqfu fuq eh, tnejn minn dawn il-kustjonijiet. Is-sentenza preċedenti ta' Moroni eh, qalet li il-preġet stessur tal- kummissarju kull ma kienet jagħmel qed kienet jiddelega x-xogħol. Imma llum qed niskelmu dwar il-fatt li l-Kunsill u l-Parlament qed jiddelega xi attivitajiet għalhekk mhux l-istess għalhekk fuq il-każ ta' Meroni kif għal il-kollega tijaj Ġampoli, Ġampol, donnu it-torri ta' Babel in, eh, in Bena u kullħat jibza minn Maroni, imma fl-istess ħin ovvjament nisson saqsu nixtieq diskutu dan il-punt ftit iktar mal-Kommissjoni jekk Marroni forsi bażi illa eh, dwar illa ma tistax inti ehm, titrasferixxi dawn il-ħidmiet l-Bank Ċentrali Ewropew ħidmit kbar jiena naħseb li Marroni ħajżommu ħafna avukati impenjati mhux biss issa imma fil-futur ukoll imma rridu nikkonsidraw dan il-punt rridu niddiskutuh u jiena naħseb li ma nistgħux aħna naċċettaw ma nistgħux aħna naċċettaw li bażikament fil-qasam tal-Bank Ċentrali Ewropew li għandna membri eh, żewġ E, bżewċ drittijiet u obligi differenti. L-obligi u e, drittijiet għandhom jikorrispondu bejnietom dan huwa prinċipju fundamentali. Il-kollega mill-Polonja dak li qal iva nistgħu nifmuh u jiena smajt u jiena interessat ukoll inkun naf jekk dan huwa minnu li ta' bilħaq L-ewwel abbozz tal-xogħol tal-Kummissjoni inkluda dan u mbagħad iktar tard kien hemm xi diskussjonijiet interni ma' servizzi legali li qalu li dan mhux ħajkun possibbli u għalhekk jidher li hemm ħafna kwistjonijiet legali ġifieri dwar dak li inti tista' tagħmel fi il-Bank Ċentrali Ewropew Sinjura Tyson qalet hekk u jiena naħseb li dan għandna niverifikaw nikkontrollawh U jekk ma nistawx aħna niksbu il-kriterji ta' suq komuni, struttura effiċjenza u responsabilità demokratika taħt il-qafas tal-Bank Ċentrali Ewropew, jekk ma nistawx aħna niksbu għam dawn, Mbatt, mela għandna nkunu għalbina biżejt biex ngħidu li għandna bżonn istituzzjoni oħra u fejn il-Bank Ċentrali Ewropew jista' jikkontribwixxi l arfinar spers lil din istituzzjoni mhux neċessarjament dan huwa l-istess ħaġa bekk tniftu kwistjonijiet legali għalhekk il-kollegi jixtiequ eh, jingħaqdu magħna għada fit-tminja nistgħu niddiskutu dan il-punt u nilqakom hemmhekk imbagħad minn Rena Depazi li ħadem Eh, fuq eh, dan il-punt matul is-sajf u l-kollega tiegħi Franziska Bankton eh, ukoll. L-aħħar punt nixtieq ngħid aħna ma bżonn li kollna konferma mill-Kunsill li aħna din namlu l-kodeċiżjoni peress li nistgħu danna nieħduh pala parlament kif votajna li fil-rezoluzzjoni minħabba l-unanimità taħt artiklu 106 u um, 20 u seba naħseb li mux il-pajzi kolla se jaqblu taħt e, artiklu 126 seba jekk ma jkunx hemm ftejm jew qbil li jkun hemm bidla fil-rapporta fuq l-ABA. Iġifiri, aħna rridu niksbu influenza fuq il-pakket kollu komu u peress li ħafna pajizi li mux ħajċedu jekk ma jisirrux dawn l-emendi fil-regolament EBA taħt artiklu 126-27 mela irridu nqod attenti din rabta bejn iż-żewġ rapporti tfisser li aħna bħala tim irridu naħdmu ġifiri l-shadows ta' żewġ rapporti u koll irridu jaħdmu fuq eh, soluzzjoni konġunta bekk il-kriterji politiċi tagħna se jkunu l-ewwel se npoġġuhom fuq fl-ewwel pożizzjoni kwistjoni. U se jkollna aħna bżonn niddiskutu dawn il-punti flimkien għax jekk le se niltaqgħu ma' problema ehm, komplikata sabiex insibu bażi komuni. Jiena naħseb li rridu aħna eh, nkunu responsabli vizavi il-Kunsil u rridu nkunu responsabli hawnhekk f'din l-għar u laħalli bekk nkunu nistgħu niksbu il-progress li il-kriżi tal-ewro qed titlob minna. Grazzi ħafna, permetti li nfakkarkom għal dar boħran li l-konsiderazzjoni tal-abbozz tal-rapport 22 eh, ta' ottubru għal żewġ rapporti mbagħad nixtieq jiena nfakkarkom ukoll li eh, Iva 22, 22. Iva. Iva 22 ta' ottubru u l-iskadenza l-emendi 26 ta' ottubru. Iba tim wara. Grazzi ħafna nixtieq nfakkarkom ukoll dwar il laqgħa straordinarja tal-Komitat li se seħħ nhar l-erba' l-10 ta' Ottubru minn disa minn disa sassija ismiħ dwar il- kriti fil-ġestjoni tal-Unjoni Bankarja se se nagħlqu l-laqgħa tagħna tal-lum. Grazzi. Okay, Mr. Langen. Sir Langen, nar l-erba l-10 ta' ottubru minn mid-disa sassija. Grazzi ħafna.